Euh, je suggère que, que nous reprenions nos travaux si les... les... Kollegi, nibdew il-laqa. Kollegi interessati kolla edin għawnek prezenti. commencer et Nistaw euh, nibdew. Xoli tana u essa naslu għal punt 17. Skambju ta' opinjonijiet bil-prezenza ta' esperti u rappresentanti ta' imsieħba diskussjoni fuq il-rapport ta' Signora Turunen. Il-promozzjoni tal ċesta zazah għal suq ta' xogħol eh, it-tisħiħ tal- tal eh, u tal-istat ta' apprentice. Mela l-ewwel naddu għas Sinjura Turunen u mbagħad naddu għal Mistidnej. Grazzi Presidenta li tajtni il-mikrofonu. E, Nil-għakom f'din il-dan ismiħ fuq il-żazah u l-possibilitajiet tagħhom u forsi fuq is-sitwazzjoni negativa fi sens li ma hemmx opportunitajiet u anke fuq il-inklużjoni u esklużjoni mis-soċjetà. Hemm fostna minn jistaqsijek l-sfidi li rridu nafaċċaw fejn għanna aktar minn 5.5 miljoni ta' zazah illi huma qiegħda il-21.4% tal-żaza u e, waslu għal għat-taħriġ imma hemm żida wkoll ta' tal-internship fost iż-żaza. Peress li għadna ma fimniex xini għal problema tal-edukazzjoni, ħafna zaza jitilqu il- l-edukazzjoni u jibqaw bla kwalifika. Għaliex jgħasek gravi situazzjoni? Għandhom ikunu ktar flessibli. L-esperienza storika juruna illi aħna tlifna ġenerazzjoni għal problemi psikoloġiċi mħabba din l esklizjoni soċjali tkun zbal kbir jekk l-Unjoni Ewropea tibqa' sejra f'dan b'din id-direzzjoni. Għal daqstanti sfidi li għandhom li għandna qudiemna jitolbu azzjoni politika. Responsabbli fuq livelli ħafna, ħafna posti ta' xogħol qegħdin fuq livell nazzjonali, ma anke fuq livell Ewropej rridu naraw x'iridu nagħmlu. Għal daqstant jiena mhuriex se nitkellem iktar, irridu nħallu il-mikrofonu għal eh, l-esperti li huma persuni interessanti ħafna, eh, nis mill-universitajiet, rappreżentanti tal-partijiet eh, tal-imsieħba soċjali u se jippreżentawna l-suġġett un bekk inkonna stampa iktar ċara ta' situazzjoni. U għal daqstant nirringrazzjakom tal-li ġejtu u naddi l-mikrofonu lilhom. nous en venons. Grazie. Marissa naddu għall-ewwel parti ta' dan is-miħ illi se nisimgħu l-esperti tagħna waqt dan is-miħ. Jiddispjaċini tistgħu tiġu hawnhekk, però għandkom ħames minuti ta' ta' ħin ta' kelma. Pero eh, aħjar nibqaw fejn intkomu titkelmu minn hemmhekk. Eh, Sur Brunello Lowenet, mm, eh, professur tal-fakultà ta' ta' Padova. Grazzi, President. Tista' twaqafni meta meta mm, meta jasal il-ħin. Jien nista' nitkellem għal iktar ħin, però jekk eh, għandi dan il-limitu se nifoka fuq ċerti kwistjonijiet. X'inhuma l-problemi tal-iskejl? Lo netem ħafna eh, żgħażagħ li qed jitilqu mill-iskola. Eh, f'ħafna pajjiżi ħafna żgħażagħ jisibu xogħol temporanju biftit taħriġ. Fi żmien qasir fil-kriżi korrenti hemm problema illi illi wieħed jidħol fis-suq tax-xogħol illum jista' jkollu effetti negattivi fuq l-impigi fil-fatt nistgħu nitilfu ġenerazzjoni sħiħa. Iftakru e, fil-Ġapun l-esperjenza tal-kriżi li kellhom fid-disajnijiet u fl-aħħar snin u e, ta' tħassib iktar e, u ma li dawn il-kriżijiet bħal weqfin bħal din u li dumu ħafna jistaw jintilfu ħafna Eh, xogħlijiet naħsbu fil ġapur fil-Svezja, fil-Finlandja. Għal daqstant il-soluzzjoni tista' tkun li nżommu tfal l-istudenti fl-iskejjel iktar fit-tul, ħaġa li wieħed jista' jgħidha faċilment però diffiċli wieħed tagħmilha. L-ekonomisti jafu li aħjar nofqu l-flus kmieni għal daqstant jekk irridu li l-istudenti jibqgħu l-iskejjel nibdew ninvestu fit-tfal. Eh, jekk aħna nżidu il-possibilità ta' tfal biex ikollhom edukazzjoni aħjar, inkunu qegħdin ngħinu. Eh, naturalment hija politika ta' żmien twil. Mela għajna għaddu għal proposta oħra. Nistaw nżidu eh, l-età li fiha żgħażagħ jitilqu l-iskola. Hemm evidenza li tajt li jekk aħna nżidu l-edukazzjoni obbligatorja, allura jizdidu l-istudenti u il-persuni zvantagġati iktar se jibqaw fl-iskejjel li aħna obbligawhom. Naturalment un hemm alternativa. Nista' m'hemmx fejn nobbligawhom, forsi ħafna drabi ma jkunux ma jkunx faċli li tobbligom. Nistgħu nippruvaw bis-sussidi eh, bħalma hemm fir Unit. Eh, eh, il-gvern Ingliż ħallas sussidi li t tfal li żgħażagħ li jibqgħu l-iskola u hemm ħafna evidenza li li din il-politika qiegħda taħdem. Issa jekk aħna rridu nżommu żgħażagħ fl-iskejjel, irridu nifmu li danu aktar faċli li wieħed jagħmilha jekk il-kurrikulum tal-iskejjel ikun diversifikat, ċo jekk ikun hemm taħriġ professjonali, vokazzjonali jekk is-sistema ti permetti li jkun hemm diversifikazzjoni, allura aktar faċli li wieħed iżomm l-żazah li jishtiqu jitilqu għaxi akademika wisq għal daqstant meta jkollna skola akademika wisq inkunu qegħdin eh, immorru fis sens fid direzzjoni żbaljata. L-edukazzjoni college. Aħna nafu li fi krizi ħafna zazah jipreferu jibqgħu jistudjaw għaliex għax ek joħorġu jiprovaw jisibu ġob, jisibu xol, se jkollhom problemi, se jkollhom paga baxxa. U il-fat anki li jitħlu f'ħafna eh, eh temporani u jinqabdu f'nassa. Għal dastant irridu nipreferu li dawn iż-żazah jibqgħu fl-iskola. Però f'dan il-każ jista' jkun diffiċli għal ħafna nies għax l-ispejjeż ħadd irid iħallas għal dastant jekk inti għandek eh, tħul eh, għandek problema. Naturalment għalija faċli jista' jkun li ngħid il-gvern għandu jonfoq iktar, imma nafu li l-gvern għandu ħafna problemi għax għandu ħafna talbit minn ħafna pajjiżi. E, e, il-taxi din jonqsu it-tħul mit taxi hemm ħafna talbit fuq l-ispiża publika, nistaw għal daqstant nitolbu li jintef iktar flus l-edukazzjoni meta l-gvern qegħdin jinaqsu l-flus tan-nefqa allura kwistjoni oħra ukoll e, peress illi fil-edukazzjoni privata hemm tħul eh, oli. Eh, allora lix ma narawx niprofaw nsibu soluzzjoni unġelu dawk li jistaw jħalsu jħalsu iktar unużaw dawk il-flus pala sussidi biex nejnu dawk li ma jistawx imorru l-iskola il-politika ta' taħriġ. Naturalment kullħat tajba li nejnu li dawk li huma edha fost iż-żgħażagħ, pero Eh, l-evidenza empirika eh, hija illi dawn il-politika ma jaħdmux għal dawk li għandhom l-iktar bżonn, dawk li għandhom l-iktar svantaġġi. Hemm eċċezzjonijiet, hemm il-US eh, Job Corps u l-aħra hija il-New Deal for Young People għal Ren Unit għal daqsantin politiki li jaħdmu, però biex jaħdmu iridu jwaslu għal ċertifikazzjoni u għandu jkun hemm komponenti Eh, għawi on the job. Għal-dastant jina issa użajt il-ħin kollu tijaj u ma speċajt il-relazzjoni tijaj. Mela, autodisciplina, eh, grazzi, issa naddu minn Thomas Wigl mill-Ludwig University ta' Monaco. Anki għalik għanna ħames minuti. Jena sa' nitkellem l net fuq il-internship. Eh, Apprenticeship. Meta nistudjaw il-pajzi differenti naraw li fil-pajzi Ewropej hemm eh, ħafna qeda u iktar olja meta nqablu ma' dik eh, tal-medja. stan f'ħafna pajjiżi id-differenzi bejn ir-rata tal-qada taż-żaza hija differenti minn dik ta' pajjiżi oħrajn. Ma kien ħa inqablu u naraw illi il għata zaza huwa aktar li Aħna nistgħu naraw dan il-mod li dawn il-pajjiżi għandhom parteċipazzjoni iktar baxxa fil-edukazzjoni u taħriġ eh, inizjali meta nqabluhom ma' pajjiżi oħrajn bħal brati iktar baxxi bħal Ġermanja, Danimarka, l-Slovenja, eccetera, u l-Austria. Dawn il-pajjiżi għandhom uh, training tal-apprenticeship iktar għoli. Uh, Għal daqstant issa il-kwestjoni hija jekk dina tistax tkun soluzzjoni biex eh, ikolna rati ta' eh, taqat iktar baxx. Però hemm xi problemi. L-ewwel punt huwa illi jekk aħna nħarsu lejn situazzjoni eh, pozitiva li jen fil ġermanja hemm bżonn nagħmlu żewġ kommenti fuq l-istatistika li għandna hawnhekk. L-ewwel punt huwa illi fil ġermanja għanna l-obbligu tal-iskejsa 18 sena għal daqstant ma tistax wieħed isib impik meta wieħed ikollu inqas minn 18 sena. U meta nħarsu lejn il-qat tan-nies eh, ta' 22-23 dawn qed iżdiedu ħafna. Barra minn hekk. Hemm sensiela ta' għażliet biex wieħed ikun jista' eh, jikseb eh, skola full time. Nsejħu la di transition system, anki din is-sistema żomm nis barra mill-statistika tal-qat, pero fl-istess ma tatix mezz biex eh, jgħin il-sistema tal-apprendistat. U laqas wasal għal ċertifikat. F'żbinijiet bħal din id-depressjoni, il-sistema ta' transition huwa inflazzjonat u ħafna zazah għaw l-iskola minar ma kontrarja taħħom u jħossu li għeddin eh, ikunu mizbu mis-suq ta' xol. Issa jek wieħed ikun irid jagħti sussidi għal min ħaddem biex ikun jista' jżid eh, l-apprenticeships eh, xiġri. Fl-ewwel puntu għalli tkun ħaġa diffiċli illi wieħed iżid l-interess fil-apprenticeship għax fi żmien, fi snin, rata tal-apprenticeships fuq il-forza eh, ta' xol eh, kolla kemmi hija baxxa ħafna u fi żmien tonqos u rajna illi il-kwota tal-apprenticeships huma miex sensitiva għal l-inċentivi li gvern eh, idaħħal. F'Ġermanja aħna kienna eżerċizzju proġetti li jippruvaw jżidu E, il-rida e, tal-minħaddem biex jimpiega aktar zazah. Pero dawn l-isforzi fallew. Għal-dastant. Is-sidi, is sidi tal dawn nis li ħadmu ma kellomx e, suċċess kbir biex il-kumpaniji daħlu iktar apprentices. Mm, aħna nistaw naraw li jumbatem e, eh, sussidi għal min ħaddem ah, bħala bħala sostituzzjoni għal nies li ma jkollhomx ħiliet jew ikollhom semi-skilled. Il-konsekwenza tkun hawnhekk li ħafna minn dawn l-apprentices ma jiġux impjegati wara li jispiċċaw il-perdu ta' apprentistat u ħafna drabi kollhom ħafna taħriġ f'dawk il-pajjiżi speċjalment li m'hemmx eh, sistema ta' ċertifikazzjoni ta' dew ta' kontroll ta' kwalità. Għal dastant jista' jkun possibbli li dawn il- Zazax jibqaw fuq l-apprenticeship għal xi ftit snin, però mbat wara eh, jitilfu l-impik tagħhom u mhux se jkollhom ċertifikat biex ikun jistgħu juru u għandna evidenza wkoll li dawn in-nies għandhom eh, fil-fatt għandhom effett negativ ħafna fuq is-suq ta' xogħol se jfallu fit-tieni eh, frontiera flok ma jfallu fl-ewwel waħda u mhux eh, ċar jekk aħna bekk din is studju nkunu nistgħu nottenu effett pożittiv. Barra minn hekk aħna nosservaw ukoll illi ill, min iħaddem illi jimpjegaw applikanti illi jkunu zvantaġġati biex jiksbu is-sussidi u fil-Germania tal-Vant, eh, aħna naraw illi eh, min ħaddem jidrom dawn il-subsidi u ma jkunux iridu eh, jimpiegaw dawn l-apprendisti għal dastan taħna nħossu li dan huwa periklu wkoll għax il-min ħaddem ikun jista jidra dawn is-sussidi u u dan huwa argument biex ma nintroduċux dawn is-sussidi għal uh, min iħaddem u bekk nasal għal rakkomandazzjonijiet tiegħi. Jiena naħseb illi il-miżuri biex inżidu it-talba ġenerali tal-xogħol u ma effettivi wkoll għażaża għal daqstantina minix se nappoġġa sussidi li jkunu mirati għal lejn grupp speċjali bħazzazah jew l-izvantagġati. Però meta wieħed jistimola it-talbit ta' xogħol, e, ġeneralment e, iż zaħ se jibbenefikaw iktar minn proporzjonalment. Il-President jgħid tajdlu e, li għandu bżonn jikkonkludi. Eja, meta niġu biex nħalsu is-sussidji, allura rridu nħalsuhom għal għal edukazzjoni fi żgħażagħ u biex naqsu diversità bejn il-żoni rurali u żoni tal-ibliet li ta' ħaġa effiċenti hija li jkollha sistemi ta' mentoring u azzjonijiet diretti fl-iskejjel u mux meta ifallu fuq is-suq ta' xogħol Grazzi. Troisième expert, le docteur Christophe Menge du Centre de recherche sur Mela sa għaddu għattiret kellim mill-Università ta' Maastricht. Għandek ħames minuti inti u koll. Grazie, jena sa' nitkellem fil-qosor għax ħafna għax il-kellimi ta' qabli għamlu punti importanti ħafna. Jena nixtieq nitkellem fuq zewċu punti importanti. Jena nixtieq nitkellem fuq dawk li tilqu l-iskola u nishtiq kellem fuq il- sensitività għal provvista ta' l-edukazzjoni eh, sensitiva għax nafu li jem nuqqas fil-skrizi ta' l-apprendistati. Min tkellem qabli għal li huwa ma jaħsibx li sussidju ma tajbin. Imma f'ħafna pajjiżi l-edukazzjoni vokazzjonali e eh, bazata fuq ix-xogħol bħalissa hija sussidjata pereżempju biskemmi ta' taxxa Eh, jiena nħoss illi għanna nintroduċu kull tip ta' sussidju għal eh, għal dawn il-kumpaniji, eh, però għadha tkun b'mod antiċikliku għanna ġifiri għanna tizdit f'periodu ta' krizi u għanda tonqos fil ta' tajbin. Biex unbat bħala medja ikonna sostenibilità ta' ħafna apprendistati lesti. Ma l-punt huwa li dan għandu jkun għandu jisir stabilizzatur automatiku. F'dan moment meta nidħlu f'sitwazzjoni ta' kriżi mhuwiex iż-żmien biex nitkellmu li ma sussidi għandhom jiżdiedu min għandu joħodhom. Għandu jkun hemm regola li tajt automatikament jekk dak jiġri fl-ekonomija ta' dan ir-reġun partikolari, allura dawn is-sussidi eh, eh, għandhom e eh, jizdidu automatikament. Tiri punt, jista eh, skolli verżaza kmini, bikrin, dan huwa punt li xtaqt namel. L-early school levels huma problema kbir ħafna mux biss għal-jom infusu ma xum għandhom problemi biex jisibu ġob, biex jisibu xol, un bat se jkunu l-ura, meta qabelhom ma ħattijħor, imma anki minna ħata soċieta għax huma ħafna flus għanna sibu għal daqstant miżuri biex nżommu tfal fl-iskola sa' kem jilħu livell ta' edukazzjoni illi tkun kwalifika eh, tajba ta' eh, bidu għal soq ta' xol. Fl-opinjoni tiegħi għanna bżon zewċ kejliet. L-ewwel net eh, l-iskola għandha tkun mhux biss post fejn eh, nitrasferixxu l-arfin. Dan huwa grupp ta' zazah illi għandhom problemi kbar, ħafna problemi kbar u l-iskejjel għandhom jgħinuhom għastan ċifisser, xifisser. Ifisser li rridu ndaħlu fl-iskola il-ħaddima soċjali biex eh, ikunu jistaw jgħinu li dawn in-nies bil-problemi kollha tagħhom. il tieni problema, iż-żgħażagħ irridu jagħmlu deċiżjonijiet meta jkunu għadhom zaħar ħafna irridu jagħmlu deċiżjoni x'tip ta' apprendistat, x'tip ta' skola jridu jsegwu meta jikbru, però għandhom mhumiex lesti biex jagħmlu din deċiżjoni. Allura aħna naraw ħafna minn dawn id-dropouts. E, fil-fatt huma jitilqu l-iskola għax ikunu għamlu deċiżjoni żbaljata e, fuq dak li għandu x'jaqsam mal-għażla tal-apprendistat futur. U għal daqstan dak li għandna bżonn huwa gwida, gwida, gwida tele darbit għal zaza fil-sistemi tal-iskajel tagħna. L-aħħar punt li nixtieq nitkellem fuq fuq li ma livell, reġjonali, nazzjonali u Ewropew, dawn għanna bżonnom. Il-problema u hija illi aħna m'għandniex il-mobilità ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea u laqas manna mobilità ta' xogħol ta' zaza. Allora x'għandna bżonn? Għandna bżonn ta' inizjattivi za lokali u nazzjonali fejn l-iskejjel u l-kumpaniji jaħdmu fl-imkien biex jagħtu l-edukazzjoni xerqa illi għandu bżon il-kumpaniji fil-ambjent lokali u fil-ambjent reġjonali. Fuq eh, naturalment fuq livell nazjonali u Ewropew dan għanna nappoġġaw ħabbil inkejlu. No, miżuri, skużawni, illi għadhom qed jipruvaw iżidu il-mobilità tax-xogħol Eh, aħna irridu eh, nelbu eh, xkiel viżibli u inviżibli bejn eh, reġuni u pajjiżi differenti. Grazie. Euh, um, je propose avant de passer aux... Grazie tassew. Qabel ma naddu għal partit oħra ta' smi. Nissuġġerixxi li nieħdu l-kellima fuq il-lista biex ikollhom esperti. Rifiex biex ma jkonniex nitilfu l-argument. Mbagħad punt wieħed is sinjur Bauer kienet qed titkellem dwar il għalfej hemm il-maskra fuq il għawek u u l-podju, mux għax il Mardi Gra jew karnival, imma nseb iż-żaza mill-ġenerazzjon preker ħajdu nektar dwar din l-idea barojja li meta tkun għadek żgħira apprendistat sajr, inti jisek xaħat kreatura anonima identifikat ħadd ma jafek, ħadd ma jaf minint, int, u drittijiet tiegħek eh, mhux magħrufa. Jiena ma tantx nixtieq li konna simboli tal-bnadar Eh, fuq il- għawek eh, fil-parlament, imma l-menu pala solidarieta jien għandi din il-maskra, zik jem xaħat jġġazzjona nistan neħħija. Mela, nalqu il-lista tal-kellima ġivri l-ewel parti tad dibattitu U għassur Kaza, sur Steinberg u oħrajn. Pour l'occasion de s'exprimer dans la suite du débat. Euh, Bat kollegi u ta' wara jkun se jitkellmu wara jom. Imma ħajna kun stretta ħafna, zewx minuti bis, musa nkun ħanina magħkom, għaxaw ħafna kellima u rridu inżommu magħhom. Sur kaza. Si President, sfortunatament se jkolli nitlaq minn ftit ieħor għax għandi vot fuq rapporti għaj stess fil komitat tal-Affarijiet Ekonomiku u Monetarju, għallura ma nistax neqpaw sal axħar Pero l għonet qed nixtieq ringrazzja l-rapporter għal dan rapport eccellenti illi hija għamlet u rapport innovattiv u realistiku u naħseb li naqbel ma l-proposti kollha tagħha bħala shadow rapporter, però ovvjament se nitlob li nagħmel ftit kambjamenti għal uħut minn dak li proponitija fosthom fuq l-European Social Fund illi hija qed tissuġġerixxi li għandu jiġi Eh, increased għandu jkollu iktar flus, pero jena naħseb iktar mill-li flus għanna u koll eh, naraw kif il-font jista' jiġi użad b'mod iktar effettiv u allura jina nagħmel eh, amendment f'dan is-sens. Dwar l school leavers naħseb illi għandna nissuġġerixxu illi dawn jingħataw għajnuna professjonali dwar guidance biex isibu il xogħol u naħseb għandna wkoll nissuġġerixxu counseling għal dawn in-nies li jitilqu mill-iskola kmini. F'dan ir-rigward naħseb illi eh, f'din il-paragrafu li titkellem dwar school leavers fil-rapport tar-rapporter tagħna naħseb illi għandna nużaw l-istrateġija 2020 eh, iktar milli l-istrateġija tal-Lisbona u naħseb illum għanna għanna nħarsu iktar l-istrateġija 2020 iktar milli l-istrateġija Lisbona li kif nafu ma tantx laħqet il-miri Eh, illi podġejna aħna stess fija. Eh, naħseb ukoll għandna nissuġġerixxu il-mod ta' kif żgħażagħ eh, ikunu finanzjarjament indipendenti. Ridu naraw kif nejnu li żgħażagħ ikunu indipendenti u mhux jiddependu biss mill-għajnuna illi jagħti l-istat. U allura u hekk irridu nillinkjaw eh, lifelong learning naħseb huwa pass importanti ħafna illi aħna għanna għanna nkomplu naħdmu fuqu. Ideja tajba ħafna kienet il-European Youth Guarantee li għanna naqbel maħa kompletament naħseb illi illi l-Kummissjoni tagħmel an annual evaluation naħseb hija eh, qed nitolbu ħafna mill-Kummissjoni ma nafx għandniex natu ktar ċans li l-Kommissjoni tagħmel analiżi tajba naħseb sentej kienu jkunu kienu jkunu bizzejet. Jina biex ma nħux ħin minn ta' sħabi naħseb li eh, bezzikament dawn kienu kienu l prekupazzjoni tiegħi kif fatt ir-rapport huwa tajjeb ħafna ftit li xejn hemm kambjament li nixtieq nara fih u allura nawgura l-rapporter, fl-istess jien nixtieq ringrazzja l-esperti li ġibna hawn illum għaliex il-kontribuzzjoni tagħhom kienet kontribuzzjoni tajba ħafna. Merci, cher collègue inviter euh, les orateurs suivants parce qu'on aura beaucoup d'occasions. Mela, nista nistiden forsi il-kellima ta' wara, peressa ħajkonna bizzejet ħin nistudjaw, forsi nista nitlob il-kellima fuq il-lista biex forsi fukaw fuq mistoqsijiet eh, li tixtiequ tgħidu tagħmlu lill-esperti. Jiddispeċini ta' d-min, tejt kellim għalim jisimma il-maskra tjat il-mikrofon u kellim minn neħja. Xtaqt innejt saqsi s-sur Turinem ta' xol eccellenti taħħa u naħseb li importanti illi ki huma rapporter tajbin għal-rapport. U huwa rapporter l-aħjar rapporter hawnhekk għaliex hija l-iktar MP zaħra mill-Parlament u ġejja mid-Danimarka li huwa pajjiż illi rnexxilhom illi jtejbu il sitwazzjoni fix-suq ta' xogħol ħafna. Għalhekk naħseb li hemm ħafna idea ġodda li għandha x'taqsam magħna u għalhekk dawn nistabu fir-rapport Aħna nkunu nistaw nidiskutu rapport speċifiku ktar il-qoddim. Ija nibdew billi nejdu illi dan il-rapport huwa ambizzjuż u hemm ħafna xewqat ma jekk dawn ħajkunu realtà naħseb illi sal-31 ta' Marzu li hija iskadenza l-emendi aħna ser ikonna naċċertaw li għanna l-qaffas it-tajja biex nimplementaw l-idejat, per eżempju, għal paragrafu 18 u il-kwistjoni ta' garanziji. Naħseb illi għawne għanna naħmu ftit fuq il-lingwaċ għalix, naħseb illi nistaw nejnu zaza. Tassew, jek namlu dan, musa noqtis nisma fil-dettali ta' rapport Imma, jiena, kontet nisma bil-reqqa għal tlet esperti li ġew u jiena l-impressjoni li għandi hija li aħna unek qed nitkellmu dwar l-edukazzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Dan huwa s-sis ta' kollox, fl-aħħar mill-aħħar issa s-saħħa. Prevenzjoni aħjar mill-kura. U dan għandha tapplika, dan għandu applika wkoll edukazzjoni. Aħjar li inti titfa' iktar flus u toqgħod iktar attent, u toqgħod iktar attent għad-dettalji fil-bidu ta' żmien li wieħed jibda l-iskola biex imbagħad taċċerti li iktar il-qudiem ma jkunx hemm problema. Sa dwar it-taħriġ Għandi xi bisaqsijiet tal-esperti u kont qed nistenna bil-ħerqa għal tweġibiet. Ma taħsibux li taħriċ għandu jkun immirat li huwa iffukat fuq l osma li teħtieġ is-soċjetà u mbagħad hemm il kustjoni ta' traineeships u apprendistati. Eh, malajr malajr, eh, Sinjura Ċer, l-impressjoni hija li i traineeships huma pal issa medicina uh, l-impieg. Dawn huma tajbin jajnu għal mill ma mussajnu kal dejjem ta' dejjem. Naħseb li apprendistati dejjem għandhom ikunu mħalsa anke kif dwar ftit. Mishtiq kolin kompli minn fej ħallew il-kollima ta' qabli. Per esempio fl-Europa, dwar it-nejdu dwar l-internships hawnhekk. Dija xaġa li rridu għab istarieta, għalix għonek fil-parlament, jek jina nħares lejn is-sit elettronika tal-parlament dawn joffru dawn l-internships fejn huma jaħdmu b'xej għal erba' xhur. U meta nitkellmu dwar iż-żada u l-karriri tagħhom, aħna kellna nimxu permezz nuru eżempji. Aħseb li jekk inti għandek dawn it-tip ta' apprendistati imħalsa, forsi din tista' tgħinek biex ikollok idea ta' kif jaħdmu l-affarijiet fid-dinja ta' xogħol, ma m'għandniex nisfruttawha bħala xogħol irħis, biex xogħol li tista' tqabbad il-ċaħad bl-irħis. Allura, wieħed irid jaċċerta illi ma jiffixkilx il-kunċett ta' apprendistat. Mela, wara li smajna tlet esperti, tgħid Sinjura Chartier, huwa li naraw se tagħmel x'tip ta' status nagħtu lill eh, skejjel jew l-edukazzjoni. Ismajna li għanna bżon nżommu studenti fl-iskola anke ma jridux nwaqfuhom milli naqdu ma' dinja ta' xogħol jew l-iskola għademmek sabiex iħarġu n-nies u għalmenu iw ittallahom sa' livell ta' diploma għalmenu ħalli jibdew bid-dinja tax-xogħol u mbagħad dan tiftħilhom il-bibien għal aktar opportunitajiet. Aħna ma jistgħux noħolqu spazju Ewropew għal ħajja u x-xogħol e, issa kemm ma naċċertaw siskejjel tagħna jirrifletti dan. L-iskejl qegħdin hemm sabiex inħarġu n-nies biex nedukawhom biex almenu nħarġuhom sal-livell ta' diploma sal dawk li jitilqu mill-iskola mingħajr kwalifiki hija problema ġenwina enormi fuq livell Ewropew. Jekk inti għandek dan il-numru kbir ta' tfal, ta' zazax li għedin jittilqu mill-iskejjen minnar kwalifiki ta' xejn. Aħna smajna illi jridu social workers imorru l-iskola, l-iskejjel u jekk inħarsu lejn dawk illi jittilqu mill-iskola minnajr kwalifiki dini għax xi ħaġa li jridu naħdmu fuqha narbtuha ma' organizzazzjonijiet esterni ma' daw tip ta' networks biex nuru illi hemm bastijiet fejn inti tista taqa titnew u tħeġġeġ il dak li jkun biex jkompli fil-talim tiegħu, fil-edukazzjoni tiegħu. Punt ieħor nixtieq nisaq fuq u l-apprendistab. u mezz illi jana nkunu nistaw nalternaw bejn id-dinja ta' taħriġ u d-dinja ta' xogħol. Jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni ta' kulħadd lejn id-diffikultajiet li qegħdin ħabtu wiċċhom iż-żgħażagħ. Eh, jekk għandek problema fejn qed isprofa si xi ħadd biex jipprova jeduka dak li jkunu u tittara siblu wkoll fejn ħajsir dan it-tip ta' taħriġ, dan it-tip ta' talim. Ta il-koll nafu li jridu nejnu f'xi punt jew ieħor u din hija diffikultà pratika għax din tibdet il fatt illi li jekk inti trida tkun effiċenti din l-idea ta' apprendistat, inti tkollok il-xaħat, xi tip ta' xaħat, supervisor, xaħat ħadd fuqhom li qed jtijom struttura, fa' strutturat fuq xiex jaħdmu, di xaħġa rridu nasfu kol dwarra. Grazzi is-sur Helmer u mbagħad is-sur Man. Id-dibattitu li aħna smajna sissa e, foka ħafna fuq il-taħriġ edukazzjoni u ovvjament dawn huma importanti ferm. Imma soluzzjonijiet ħafna minnhom e, kienu qegħdin fukaw fuq li inġellu li l-istudenti jibqgħu fl-iskola anki saħeta gbar ta' bil-fors u għedin nifukaw minnar ma' nejdu ħafna kliem illi nżammu għam eh, eh, eh, ħafna flus il-gvern u nżob profaw nżobu għam fl-iskej skola biex ma' nirreġistraw għamx ma' dawk li għedin bla xol. Aħna sempliciment pero għet nassumu li jekk il-personi għedin imħarġa ħaj spiċċaw sibu xol, ma' kmem xol għalijom daw, ma' se seħ Issa jkonna ħafna persuni illi tilu miskajjar diplomi kem tritu, lauri kem tritu, li tispiċaw jaħdmu xif restaurant li beħil hamburgers. U għalek jidu nħarsu lejn il-lat negativ ta' suq ta' xol, il negozzi jinvestu biss kem fast sifissi jew fl-impiegati tagħhom jekk jaraw illi dawn b'xi mod ser ħajren lura dan. Allura, jek idu naraw, jekk aħna qed nippruvaw biz nistimulaw l-ekonomija, jew le, għax jekk nistimulaw l-ekonomija, il-domanda għall-impjiegi ser uh, tissolva ruħa, jena dispeċini tħalli għat indiqa il-kollegi tijaj illi nkollu dej fl-istess affarijiet, imma jek għanna inqas ta' xi u iktar regolament, ħajkonna iktar impieku u inqas qatt. Grazzi, Sur Helma. Ma nix għalfejn naqblu mak miegħek. Ma l-arti tal-komunikazzjoni hija ħafna drabi l-arti tal-repetizzjoni. tal tal repetizzjoni għalhekk hija xi ħaġa li għandna nitalmu jekk irridu ngħaddu l-idejat u wasluhom lill-poplu. Grazzi Sissur Man. Mela, grazzi nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa li hija għall-qalbi li hija żgħażagħ mm, li jittilqu mill-iskola qabel il-waqt. Ħafna mnaw żaża huma mdejqin l-iskola għax ma mm, jaraw li ma jsanx jistgħu jagħmlu wis bil-edukazzjoni tagħha mm, għax jaħsbu li kwalifiki tagħhom mhumiex ta' valur. Mbagħad dawn il-persuni jaraw illi fil-fatt ma il ma jistgħux jagħmlu progress il-verità. Na l-ISF il-Fond Soċjali Ewropew huwa importanti u nistgħu nagħmlu ħafna ġid. Per eżempju fil-Ġermanja dawk illi eh, jitilqu mill iskol qabel il-waqt jistgħu jinaqdu ma' eh, għallima li verament jimportom dawn il-studenti. Jina rajt eh, eżempji ta' klassi ta' 15 il-student, per eżempju, u għandek għallim u dawn il-studenti u ma ġeneralment l-unika minn dawk illi iqumu fil-ħodu, jmorru skola, jihdu esperienza professjonali, bat morru u koll skola, jgħodu alternaw bejn it-tnej Umbat, daqqa wahda, u ma jirrealizzaw illi Ivan qed nagħmel il-progress hawnhekk u l-kwalifiki joqdu għal xi ħaġa. U din tagħmel impressjoni li taffett tajba li u dak li kuna l-pjata ħajtu għalhekk iridu aħna għanabdu għam żgħaraw. għalli għax inkella bat għandek każijiet fejn, bat problemi soċjali, kuna ma kemm spiċal l-ħabs, għalek jidu investu fil-bidu, iva, vera, ħajon, ħatnefqinna ħafna flus. Eh, Ekkat jitkem dwar politika ta' edukazzjoni u politika oħra. Importanti u koll li fil-qasam tal-impjeg huwa eh, importanti li nifukaw fuq it-taħriġ. Jekk nużaw dan it-tip ta' mobilizzazzjoni, aħna ser naraw moċċar illi l-Ewropa se tfissa eżempji ċari u tajbin. Sfortunatament ħakkolli nitlaq mmur f'kumitat ieħor se jkun volut f'dak il-vot, iżda għandi żewġ kollegi, żewġ impjegati minn tiegħi, illi ser niżlu fid-dettall il-punti illi qed tagħmlu minn ħadakom. Grazzi is-sur Alessandro Serkas umbat is sur Turinan. Jekk forsi jkun hemm xi kummenti oħrajn minn ħadakom. Is-sur Serkas. Grazzi, signora Cher. huwa ovvju li t-taħriġ huwa linja unik hawnhekk meta titkellmu dwar l-impjieg taż-żaza. Jiena ġej minn pajjiż fejn għandna għad kbir fost iż-żaza, imma u wkoll li mhux billi għom il daw ma jfissirx illi qed jirrispondi għal ħtiġijiet tas suq tax-xogħol. Aħna għandna rata ta' persuni jitilqu mill iskol qabel l wat Dija u għala minn taħattijħor fl-Unjoni Ewropea, però mbagħad hemm ħafna xogħlijiet li l-immigranti qegħdin jagħmluhom jew inkella hemm mbagħad sitwazzjonijiet fejn hemm dek xogħol illi dik iżgħażagħ zaħni mhux imħarġin għalihom speċifikament. It-taħriġ mhuwiex qed jispeċifika għal fuq dak li jeħtieġ is-suq tax-xogħol. Teħiġ vera, rridu natuħ, ma fejn ħanġibu l-informazzjoni ta' xteħtieġ is-suq ta' xogħol. Għax din hija raġuni jew l-linija l-għalix għaliex żazax fil-pajjiż pajjiżi ma jnexxilhomx. L-esperti llum qalu qed nitkellmu dwar grupp vulnerabbli. Ta' u jekk il-qatt jiżdied, iż-żazax se jintlaqtu l-ewwel, għalhekk irridu naċċertaw illi in relazzjonijiet industrijali ma jmurrux għallar għax iktar imbagħad dan se jaffettwa b'mod negattiv id-drittijiet tal-ħaddima u ż-żaża. Iktar ma jkunx hemm xogħol sikur, in iktar ħajkun affettwati persuni u fost u fosthom ħajkun hemm żgħażagħ. Però ma jkunx tajjeb li kiku forsi ma kenniex daqs, kiku ma kenniex daqsek raġunijiet li waslu għal nuqqas ta' sikurta għaxxol, tant għanna għanna voj ta' unek li għet nipruvaw nimlew. Għalfej ma nipruvawx naqbdu u miflok nsoddu t-toqob li għet għedin eh, jinfetħu qoddimna ma nipruvawx nirranġaw situazzjoni mill-bidu. Em, min għet, em, em, netjajti li fil-Danimarka, fi Franza u fi Svezja ismu mish independenti għaliex għeddin għandhom il-scholarships. U għalmenu forsi interpretazzjoni kienet ħazina minna ħatija, jek dik jast għarrija eh, inkredibli, ma nistax nifem. Merci, Madame Turinan, mais euh, très brièvement, s'il vous plaît. Euh, Signor Turin, jek keġwak fil qasar Jima sibx jem problema bi traduzzjoni, jina sempliċ Għana ser ikona l-opportunità fuq dan eh, mela Iva, għan nħarġu l sur serkas iktar il-qoddim. Grazzi tal-li ġejtu għawnek, tal-li tajtu dawn il-prezentazzjoniet fil-qosor għandim istaqsija. L-ewel net, naħseb li importanti ħafna li konna differenza bejn apprendistati u internships, għaliex dawn huma gruppi differenti ħafna u l-kontenut u l-problemi taħħom mandom xasmu. Hemm nuqqas ta' apprendistati imma hemm ħafna iktar internships illi qegħdin jissostitwixxu x-xogħol veru ħanejdu l hekk. U intu titkellmu dwar l-edukazzjoni bħal eh, il-pedament li wassal għal suq tax xogħol naqbel imma mbagħad xiġri kollok edukazzjoni tajba u jiena naqbel naqbel ma s-sur unek, inti tara dawn il-personi li għandhom kwalifiki għolja, li għedin e, jaħdmu fil-McDonald's, il-McDonald's. Firri, xinu l-fazi, xinu l-fazi ta' wara? Wara li inti kun ħiġ bil-kwalifiki, xieġri? Emmin għalu koli ma nix sussidjaw il e, ħaddem biex jihdu l-apprendistati. E, ma xana l-għamlu ġvin ġalu għam jamluħda, xie s-sġerixu? Umbat mi suġġerix, eh, min jisuġġerix li fuq livell reġjonali u lokali li staw naħmu fuq l impie kazaza. Hu inti tgħid li fuq livell Ewropew u nazzjonali għandhom jappoġġawha. Però x'tip ta' inizjattivi u appoġġ li inti qed tissuġġerixxi? Grazzi, mella, issa sandur lejn l-esperti, żewġ minuti il-wieħed. Is-sur Brunello. Grazzi. Ovvijament ma nistax nista' nkopri kollha. Punt fuq l-edukazzjoni. Pala medium, iktar edukazzjoni twassal għal aktar impieg. Bażikament, iktar mandu kollok edukazzjoni, iktar hemm ċans kollok impieg. Mhux qed ngħid ngħid li l-probabilità ta' impieg huwa eh, zero, imma hemm iktar ċans li ħassib xogħol. U mhux bek biss hemm iktar ċans li ta' taħriġ, mhux biss jek inti żgħir, jekk inti kbir. Ġifi edukazzjoni importanti ħafna ovvjament ma solvi l-problemi kollha tad-dinja, edukazzjoni hija wkoll importanti. Minna naqbel ma dak li qalu fuq il-provista. Hemm evidenza li turi li jekk l-Ewropa se tidderegola iktar e, ċertu swieq tal-prodotti u nżidu l-kompetizzjoni dan ħan jiżid il-taħriġ u l-impjeg Jiena ftit xettiku dwar il-tip ta' sussidji ta' taħriġ għaliex evidenza ma turix li fil-prattika taħdem il-biċċa, għalhekk forsi dawn it-tip ta' politiki ta' ekonomiċi tassu jista' jkunu eh, eh, idea tajba. Grazzi, professor, issa Dr. Thomas Swick. Fuq il-parti ta' sussidji Ovvjament, illi ġi l-impiegati illi eh, jaċċettaw l-impedistati miex idea tajba. U daw importanti li li kollom edukazzjoni meħtieġa u mbagħad titjom l-opportunità li jsibu apprendistat band oħra għaliex ma sassa tasal wis il-bot jekk ħaġġiel lin-nies eh, biex jaċċettaw l-apprendistati. Ħafna persuni għandhom noqas ta' informazzjoni. Ħafna per eżempju jgħid jekk huma rġiel jabdu jadottaw jabdu jiddeċidu jmorru eh, jisiru mechanics, jew kuma nista jisiru hairdresser. Imma għaxak għax maġ għandhom bżiet informazzjoni dispożizzjoni tagħhom, jekk ittihom din l-informazzjoni jaraw x'inhuma lażlit kollha dispożizzjoni tagħhom Um, biex jikollom kuntat ma l-impigati uh, ma min ħabdem skużawni fil-reġjun tagħhom pal pereżempju għandek skejjel għandna sitwazzjonijiet għandek skejjel li imorru fuq eh, nies li jħadmu fuq livell lokali u u jitkelmu maħħom li dini għaxa ħagġa li ħafna ktar ħjar mill-ġiel il-xaħat li jipiega l-xaħat. Grazzi Stu Kristof Mek. Żewġ punti għal dak li ntqal. Il meta tlabtuni li għaltu li għanna bżon inizjattivi reġjonali u lokali u x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nqisu li għal aħna rridu nibdew fuq livell lokali u reġjonali għax hemmhekk il-kumpaniji u l-iskajja jistgħu jaħdmu flimkien it jitfit u sibu l-bilanċ Ovvjament hemm setturi li huma aktar fukati fuq livelli reġjonali u l-problema hija li l-kriżi ekonomika tista' forsi taffettwar raġunijiet differenti. Għaliex jaffettwa fil-fatt setturi differ ekonomiċi differenti. Allura inti fuq livell Ewropew nazzjonali inti trid appoġġ illi jgħin biex għal dik ir-reġuni, dawk ir-reġuni li din nifqada ekonomika ħażina u li jridu jitrasferixxu forsi anki studenti. Um, u rigward il-sussidi antiċikliċi għal apprendistati. Aħna rridu noqdu attenti ħafna biex naraw eżattament il-min ħan nissussidjaw. L-unika kumpaniji illi għandhom jenataw iktar sussidi fil-fema tijaj fi żmien ta' reċessjoni u ma' setturi ekonomiċi illi għandhom prospettiva tajba għal-ġejjini. Inkella il-periklu ħajkun joħna ħan nissostidjaw apprendistati setturi ekonomiċi illi mandomx perspettiva tajba ekonomika u dawn jispiċċaw jisparixxu, inkluż il-persuni li ħarġu, li tħarġu. U rridu namlu differenza kafet bar apprenticeships u internships. L-apprendistati huma jridu jkunu ma jinaqdu ma, ma, ma skejjel, ma kwalifiki tal-iskejjel, ma diplomas, biex bekk dawn ikun jizzaza ikun jistaw jisibu xogħol. Internships fl-opinjoni u mal dawk illi diġà qed jagħmlu taħriġ edukazzjonali illi wasalhom fuq ċertu livell edukazzjonali ma fl-istess ħin jitjam xi ftit esperjenza ta' xogħol imma qatt ma ħajkun sostituzzjoni għall apprendistat Nous en la deuxième partie de cette euh, audition et au titre Grazzi ħafna ser naddu għatini parti ta' dan ismiħ u f'isem l-imsieħba soċjali ser naddu l-ewel għas Sur Julian Bier għal li is senjura għal ITU Sieq Joġbak. Grazzi ħafna qabel ma nagħtikom l-opinjoni tal TUC. ser ngħidilkom xi ftit fuq dan l post ta' dan ir-rapport li naħseb li huwa każ importanti ħafna għal żgħażagħ u wkoll għal l-Unjoni Ewropea. Din il-kwistjoni hija ta' tħassib kbir għaż di din hija xi ħaġa ġdida niftakru li lura fl-2002 waqt il-konvenzjoni tal zaza il-Jura Barometer għal li il-ġlida kontra il-qat fost iż-żazax kienet l-ikbar sfida. Ikbar mill-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Iż-żazax jridu jizviluppaw, iridu dar, iridu xogħol. Iż-żazax huma fraġli u vulnerabbli waqt dan il-perjodu fejn dawn ix-xogħlijiet huma prekarji nafu l-kontest tal-krizi ekonomika soċjali, rata tal-qat, u din tamela ċara ħafna. Dawn iż-żaza u koll li irnexxilhom isibu xogħol kienu fortunati biżejjed sibu xogħol forsi anka xogħol instabli tnejn minn kull tlet zaza illum isibu xogħol kontrat qasir jew inkella staġjonali jew inkella part-time u dawn ix-xogħlijiet spiss ikunu konnessi ma' kondizzjonijiet ta' xogħol huma diffiċli ehm, salarju baxx u hemm nuqqas ta' sigurtà soċjali u wkoll prospetti fil-karriri tagħhom. Allura f'dan il-kuntest Mhuwiex diffiċli li naħsbu li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa dwar il-fatt li jkun hemm kontratti iktar fissi. Nafu li hemm nies li huma dipendenti fuq benefiċċji u wkoll hemm nies li huma dipendenti fuq il-familji tagħhom. Eh, problemi u koll ta' uh, akkomodazzjoni u anka biex forsi jistabilixxu familja. Aħna meta nitkellmu dwar xogħlijiet fost iż-żgħażagħ naħseb li l-iktar ħaġa importanti li nsaqsu hija l-kwistjoni ta' sigurtà, stabilità u wkoll xogħlijiet ta' kwalità għaż għażaża. Ovvjament, politiċi ta' suq tax-xogħol attivi għandhom bżonn um, ehm, jieġu fissati flimkien mal l-imsieħba soċjali ma jiex ikun hemm diskriminazzjoni u esklużjoni fost iż-żgħażagħ lanqas. Aħna eh, bħala ETUC nħossu li l-frissi sigurtà għandha tkun fil-qalba kollha tal-mod ta' kif qed nippruvaw nsibu risposti għal dan koll għal dawn kwistjonijiet għam bosta riski għal dawn iż-żazah li huma bla xogħol. Is-sitwazzjoni li smajna qabel ovvjament involvi ħafna problemi għal żazah u problema ta' stabilità u Hemm il-kwistjoni ta' flessibilità wkoll. Aħna nħossu li il-fokus għandu jkun fuq is-sigurtà biex jibbilanċjaw il-kundizzjonijiet tal-ħajja tan-nies u xogħlijiet tagħhom. Ukoll u importanti ħafna essenzjali li konna politiċi biex eh, itejbu is situazzjoni ta' zaza għon assiguraw li kunem dialogu ma' l-imsieħba soċjali b'mod partikolari ma' organizzazzjonijiet ta' trade unions f'dan l-isfont il-rapport li ġim sem il pat Ewropew għazzaza u xi ħaġa li ma jistax jiġi marra kien utli fil-bidu però issa huwa fidejn li stati membri biex jimplementawh. Kif nistaw namlu dan? Ovvjament irridu nevitaw għat fuq meddu twila ta' żmien billi kien għal allokazzjonijiet aħjar, tranzizzjoni bejn skola u xogħol aħjar u Irridu ninkarreġixxu l-gvernijiet kollha biex ikun hemm edukazzjoni għal kulħadd miftuħa għal kulħadd indipendentament minn fejn ġejjin razza u età. Kif qal is-senjur, irrid ikun hemm edukazzjoni xirqa u diploma li tkun l-aħjar mezz ta' kif tiġilet il-qat, anke jekk m'hemmx garanzija ta' impjiegi. U koll iż-żgħażagħ iridu jkun jafu x'tip ta' prospetti għandhom qabel ma jibdew xi kors jew xi taħriġ irid ikun jafu jekk u se jkun hemm xogħol għalihom fl-aħħar meta jispiċċaw il-kors. Minkejja dan, naħseb li jridu wkoll nanalizzaw l-implementazzjoni ta' miżuri oħrajn biex inkunu nistgħu nejnu lil żgħażagħ li joħorġu mill-iskola mingħajr kwalifiċi. F'Ġunju tal-2010 id-dil e, il-ġdida talba għal youth guarantee li sertejn l-izzazaħ l-ikollom iktar xalijiet, xalijiet ta' kwalità permezz ta' miżuri e, speċifiċi biex jiksbu dawn ix-xalijiet dawn iż-żazaħ. Din hija idea tajba ħafna li ser insemmuha fil-konferenza ta' Madrid fejn aħna ser nindirizzaw l-istess kwissjoni iż-żazaħ u l impjiki Ovvjament dawn huma punti li nistgħu ndaħluhom flimkien mal Kostruzzjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal Business Europe is-Sur Ħajen. Nixtieq nifraħ għal nifriħilkom għal din inizjattiva eċċellenti. Aħna nafu li din hija ehm, problema strutturali fuq meta twila ta' żmien li ġiet gravata mill-kriżi u din dan huwa qasam li jeħtieġ jirrekjedi ħafna ħsieb, ħafna riforma tal-polit, ta' politiċi, kompetitività Ewropea u biex bekk ukoll nassiguraw li aħna ma nispiċċawx sitwazzjoni fejn it-talenti ta' dawn iż-żaża ta' dawn il-ġenerazzjonijiet żgħar jispiċċaw jintilfu. Jina ser nifoka fuq żewġ kwistjonijiet ewlenin għaliex ma tantx għandi ħin u um ser nsemmi kol sistemi moderni ta' edukazzjoni u kol il-funzjonament tal s-suq ta' xogħol. Qabel ma nibda fuq dan xirrit ngħaddi xi kommenti dwar l-istrateġija ta' wara l-2020. Aħna nilqgħu ħafna mill-inizjattivi li ġew imsemmija għawek daw miħomx ġodda, iżda aħna u kol naqblu li għandu bżon ikunem impetu ġdid għal innovazzjoni in intraprizi u b'mod partikolari għal youth on the move. Fil-rigward tal-istrateġija l-ġdida l-Ewropa tal-2020 jiena naqbel li hemm bżonn li jsir xi ħaġa malajr b'urġenza b'mod partikolari fil-rigward ta' riformi tal-edukazzjoni tal eh, suq tax-xogħol. Kif diġa qed aħna bħala Business Europe Aħna diġa ħriġna publikazzjoni fejn koprejna periodu bejn 2010-2014 u aħna edna bitċar li il-prioritajiet fuq it-kabbir xinu maħna għamilna stima li jekk nżidu l-potenzjal tal-tkabbir minn wieħed tal fil-mija dan ser jirriżulta uh, fi kreazzjoni ta' 6.5 miljun xogħol differenti fl-Ewropa la darba eh, jizdidu r-rati tal-impjiegi aħna wkoll nilqaw eh, l-Ewropa tal-2020 eh, b'suq ta' xogħol iktar inklużivi. Nixtieq ngħid li l-imsieba soċjali Ewropej riċentament approvaw ftejm qafas li ser jiġi preżentat fis-summit il-ġimgħa d-dieħla u dan juri li l imsieba soċjali jistaw jisibu soluzzjonijiet imbilanċjati biex jamlu dak li jgħidu jwaslu għal iktar azzjonijiet. Jekk aħna nieħdu konsiderazzjoni situazzjoni demografika u letajiet, aħna għanna nindunaw li ma nistawx intoleraw iktar situazzjoni fejn ċertu gruppi jibqaw mux rappresentati bizziet fuq fis-suq tax-xogħol. Il-kwistjoni ewlenija, mux se ripeti dak li diġajet fi rigward ta' edukazzjoni u taħriġ, pero hemm il-problema ta' qabil eh, tal-kwalifiċi ma' domanda fis-suq tax-xogħol. Waħda mill kwistjonijiet ewlenin fi rigward ta' moderazzjoni tas sistemi u biex jiġu preparati n-nies għall ewwel xogħol tagħhom huwa li ninvolvu lil eh, kumpaniji fi stadji varji dan huwa l-aħjar mezz ta' kif nitrasmittu il-bżonnijiet li huma meħtieġa fuq is-suq tax-xogħol. U dan ukoll iwassal għal bżonnijiet antiċipazzjoni ta' bżonnijiet li ser ikunu meħtieġa iktar tard. Ent bassir li fost 80 miljun xogħol li ser jiġu ikkreati sal-2020, ħafna minnhom ser jirrikjedu kwalifiċi għoljin iktar għalin u bħalissa jekk naraw ir-rati ta' xogħlijiet disponibbli li jeżistu f'ħafna mill-istati membri dawn eh, ukoll qegħdin flimkien ma' għad kbir kien hemm pereżempju 800,000 persuna qiegħda fil-Ġermanja. Irridu allura iktar kooperazzjoni, iktar partnerships bejn l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji, istituzzjonijiet edukattivi u l-kumpaniji. Jiena mhux se nirrepeti dak li għal diġà, però eh, taħriġ vakazzjonali u internships jekk aħna nanidaw pajjiżi fejn dawn jaħdmu mod tajjeb ħafna nindunaw li qed isir qed issir differenza f'dan il-qasam kif ukoll f'politiċi eh, ta' suq tax-xogħol attiv punti tal-aħħar, il-kumpaniji u koll għandhom bżon ta' appoġġ biex jisibu fondi għat taħriġ jgħatu taħriġ tajjeb. U koll fil-rigward tal funzjonament ta' xogħol ħafna mill aħna qed naraw ħafna nuqqasijiet fi suq ta' xogħol. Per eżempju, pajjiżi mhux per eżempju qegħdin jattiraw l-aħjar talent uh, possibbli li hemm disponibbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Aħna ser nidu ħames domandi mill membri parlamentari Ewropej, is-Sinjura Lin, mbagħad il-kelima l-oħrajn. Naħseb mhux qed nitkellmu dwar ir-rapport innifsu bħalissa. Allura jien poġġejt ismu wkoll fuq il-lista. Il-kwistjoni ewlenija li jidher li qed toħroġ mingħand il-kelima kollha hija dwar li TUCO mill-Parlament din hija kwistjoni li għanna nqablu il- il-kwalifiċi il ma' rekwiziti ta' xalijiet. Allura aħna nistaw nitkellmu dwar apprentistati u internships. Kif tarana inti f'rigward tal-programmi li hemm disponibbli, disponibbli f'kull stat membru u kif nistgħu nitalmu mill-aħjar prassi fi stati membri differenti għaliex spiss ikun hemm xi stati membri kif qed naraw fir-rapport u f'xi uħud mid-dokumenti li innatajna matul is-snin. F'xi stati membri l-internships jaħdmu b'mod tajjeb, oħrajn jaħdmu aħjar minn stati membri oħrajn u allura aħna kif nistgħu Nħordu din l-informazzjoni, kif ser naddu din l-informazzjoni li naħseb li aħna mhux qed inkunu ta' suċċess bizzijed dan ir-rigward. Min taħseb li għandu jkollu dan ir wol biex nassiguraw li dak li huwa diġà disponibbli in-nies jitalmu iktar dwaru u nkunu nistgħu naraw kif nistgħu niblu sitwazzjoni f'dawk l-istati membri li m'għandhomx dawn l-apprentistati. Jiena naqbel li jekk ikollok apprentistat jista' jkun mhux ser iwassal għal iktar xogħlijiet fil-futur, iktar possibilità ta' xogħol fil-futur. U probabbilment l-istess ħaġa nistgħu ngħidu għal internships. Jiena nemmen li l-internships għandhom jiġu limitati għal perjodu pereżempju ta' tlet xhur u dan l-internship għand mm, il-persuna għandha tiġi mħalsa għaliex inkella din tkun esploitazzjoni Irridu nassiguraw ukoll li nanalizzaw dak kollu li qed isir f'kull stat membru. U naħseb li m'għandniex mekkaniżmu tajjeb biżejjed biex dan isir. Grazzi ħafna is-Sinjura Bruni u mbagħad is-Sinjura Likvitute. Grazzi, Jak fimt sewwa ser inkunu nistgħu niddibattu il report iktar tard. Sanħali dik kwistjoni għal iktar tard xi domandi. Dawk li jitilqu mill-iskola kmieni. Din hija sitwazzjoni diffiċli għaliex dawn jam ser imorru l-iskola iktar u allura x'nistgħu nofrulhom. Spiss dawn huma żgħar ħafna biex imorru jaħdmu ġew kumpanija. Nasib li huma żgħar ħafna jkunu għadhom żgħar ħafna u diffiċli biex ngħidhom, però kien naraw se nagħmlu, kif ser nagħmlu biex ngħinu lil dawn iż-żgħażagħ u jkollhom xi tip ta' taħriġ. Issa fir-rigward ta' għajnuniet ta' counseling, x'nistgħu ngħidulhom, pereżempju career guidance, din ma bidlet xejn sa minn meta jien fit-tix din it-tip ta' għajnuna għada l-istess situazzjoni eżatt. Ser ikun hemm test ġdid dwar dan, però x'nistgħu nagħmlu fil-verità biex nejnu lil dawn iż-żgħażagħ u nagħtuhom parir dwar x'tip ta' karriera ser jażlu. Aħna rridu naqdu dawn iż-żewġ kwistjonijiet edukazzjoni u negozji għaliex spiss dawn ma jkunux jistaw jifmux qed jiġri dawn iż-żaża. Din hija diffikultà kbira biex naqduhom fil imkien Hemm kwistjoni ta' tqabbil ta' taħriġ ukoll mas-suq tax-xogħol. Irridu naraw x'jistgħu jagħmlu żaża u x'ridu jagħmlu. U x'tip ta' xogħol jistgħu jiksbu. Però hemm ukoll kwistjoni ta' xogħlijiet ġodda, tipi ta' xogħlijiet ġodda professjonijiet ġodda u għanna bżon nispiegaw dan li zaza biex nkunu nistaw nofru l l edukazzjoni, l taħriċ, l-ħjar opportunitajiet. Forsi inti ma eċ dan pero il-kollega, il-kollegi tijak u negozji għandhom jihdu trainees iħalsuhom. Allura, kif ser nażlu dawn il-kumpaniji, kif se nidentifikawhom? Għandna ħafna żgħażagħ kif ukoll ġenituri li qed isaqsuni biex ngħinhom għaliex ma jistgħux isibu il-kumpaniji tajbin biex isibu xogħol. Grazzi, is-Sinjura Blinki Viċutja. Grazzi l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil Emily Turinen għar rapport tajjeb ħafna U grazzi ħafna l-esperti u l eh, imsiba soċjali għal prezentazzjoni. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna biex nittrattaw il-kwistjoni tal-qad fost iż-żaza u din il-kwistjoni għandha tibqa' priorità fuq l-aġenda. Aħna nafu li f'ħafna pajjiżi l impjegija iktar għolja mill-medja. Din hija problema kbira s-soċjetà tagħna. Il-bidu ta' eh, karriera bla suċċess tista' tfetwa il-bqija tal-ħajja ta' din il-persuna u allura rrid noqogħdu attenti ħafna biex nagħtu attenzjoni speċjali għal bidu tal-karriera ta' dawn iż-żgħażagħ biex bekk inkunu nistgħu nippromovu li jkun hemm tranzizzjoni ta' suċċess fis-suq tax-xogħol. Huwa kważi impossibbli għaż-żgħażagħ biex jidħlu fis-suq tax-xogħol għaliex l-ikbar problema hija li ħadd ma jrid jimpjegom Eh, ħadd ma jrid jimpjega iżda li għadu kemm jħroġ u jigradwa mill-università. U m'għandux esperjenza biżejjed tax-xogħol. Allura persuna li tkun qed tipprova ssib xogħol l-ewwel darba wara l-istudji teħtieġ tranzizzjoni mill-edukazzjoni għall-impjiegi u dan il-proċess issa sar wieħed komplikat ħafna u twil. Allura għandna nieħdu inizjattivi fuq livell Ewropew biex nassiguraw din il-mobilità ikonna kwalità fil-internships u fit-taħriġ ikun hemm parteċipazzjoni sieħa ta' żgħażagħ kollha fis-soċjetà. U wkoll fuq livell nazzjonali il-livell ta' edukazzjoni u sistemi ta' taħriġ għandhom jitjiebu għaliex il- l-abilità u l-skills huma importanti ħafna għas-suq tax-xogħol. Ovvjament huwa importanti ħafna li l-investiment li jiġi ntużat u l-edukazzjoni tkun waħda effiċenti. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Hirsch u mbagħad is-Sinjura Figueredo. Sinjura Moraj, int ma tkellimx, però nippermettilek tiskellem jekk ikonna biżejjed ħin iktar tard. Grazzi ħafna. Naħseb li huwa importanti ħafna indirizza dawn il-kwistjonijiet jiena naqbel mal-kollegi. Din hija kwistjoni importanti ħafna minn qatt qabel però il-problemi ewlenin ilhom magħna għal xi ftit żmien issa u jiena naħseb li għandna nagħmlu distinzjoni bejn iż-żgħażagħ li joħorġu mis-sistema tal-iskola għaliex is-sistema tal-iskola mhijiex qiegħda infasla għal żonnijiet tagħhom. Aħna wkoll dejjem niddiskutu l-fatt li żgħażagħ l-istudenti joħorġu mill-iskola, però forsi il sistema għandha xi ħaġa ħażina, forsi rridu nuru iktar kreattività għaliex fil-fatt hemm proġetti tajbin biex nuru li iż-żgħażagħ bl-abilitajiet tagħhom, kapaċitajiet tagħhom jistgħu uh, jiksbu iktar um, konfidenza um, fihom infushom biex jiksbu xi ħaġa sam kem ilni attiva politikament, rajt ħafna proġetti, proġetti li jkunu meqjusa bħala proġetti model eh, jiddu madejn għal xier erba' ħames snin ikunu ta' suċċess kbir ma mbagħad ngħidu eh, le issa mhux ser kolla iċ-ċans li tkompli b'dan il-programm. Però dawk li irnexxilhom isegwu dan il-programm irnexxilhom jiksbu prospetti tal fil-karriera tagħhom tajbin ħafna. Kwistjoni oħra, għal dawk li għandhom livello li ta' edukazzjoni u dawk li għandhom edukazzjoni xjentifika fl-università iżda m'għandhomx l-ebda uh, prattika uh, eh, ebda esperjenza, din hija problema wkoll li nagħmlu differenza. Għawek jena etnara nara riskju, irrid nisma' l-esperti hawnhekk dwar x'tip ta' regolamentazzjoni zejda qed tipprevjen li z-zazah mill t aċċettati mill-kumpanija. Pereżempju, fil-Ġermanja għandna kwistjoni tal-liġi ta' protezzjoni fejn tgħid li kwalunkwe żgħażagħ ta' 16 sena pereżempju li Spiċċa l-ewwel livell ta' eh, skola sekondjera ma jistax jaħdem pereżempju eh, f'hotel jew f'ristorant wara ċertu ħin għaliex huma ma jistgħux jaħdmu wara l-10 ta' flaxija l jgħidulhom erjew erġej lura er-, erġgħu lura meta jkollkom 18-il sena. Ġifieri din hija ċaġa tajba, però mbagħad tipprevjeni li żgħażagħ milli jiġu aċċettati ġo xogħol partikolari, milli jsibu xogħol partikolari. Grazzi, Signora Figueiredo. Grazzi ħafna. Jiena nemmen li din hija kwistjoni importanti ħafna bla dubju. Bħalissa il-qat fost iż-żaza huwa sorx ta' tħassib kbir, iktar minn 21% ta' żaza huma qiegħda. Jiena naqbel ma' dak li qalu uħut mill-kelliema ta' qabli. biex garantiċi xogħol lill-intraprizi. Għal daqstant L-apprendistat għandu jkun definit moċar eh, fi żmien tiegħu u fil-paga li jitħallsu biex l-intraprizi ma jkomplux ibidlu dejjem e, e, zazah humba tibqaw jirġaw ġibu gruppi ħor ta' Kif dejjem jiġri, jina naf li ġrek fil-Portugal, fil-pajis tiegħi. U tini, mistoqsija fuq il- fuq it-taħriġ, fuq it-taħriġ vokazzjonali. Eh, mod partikolari is-suċessi fl-iskejjer. u innu għasta suċċess. Dan jista' jkun ukoll innu għasta suċċess jista' jkun dovut għal ħafna fatturi differenti. Din hija forma ta' edukazzjoni li ma eh, tiħux konsiderazzjoni il-każijiet speċifiċi u l-anijiet speċifiċi ta' zaza. Naturalment fl-iskejjel eh, l-istess eh, eh, eh, emmera ta' situazzjoni soċjali u l-faqar u ma nistaw aħna nifirdu il-problemi ta' soċjetà mill-problemi ta' l iskejjel e, Il-problema li stat għandu jifem u għaliex hemm rata da' sekolja ta' tfal li tilqu l-iskola kmini. Jridu nħarsu lejn il-raġuni għaliex dan jiġri. <clears throat> Għalix tant zazah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 apprendistat fil-proċess ta' kwalifika biex wieħed jilħaq diploma. U x'taħseb mill-proposta tal-Sinjura Turminen fil-konsideran fil-premessa F. E, kif jekk il-liġi ta' Franza jew ta' Danimarka e, ma jippermettux li jiġru dawn eh, l-inserimenti, l-inklużjoni ta' zaza. Għandkom zewċ Għandkom zewċ, għandkom zewċ minuti kull wieħed. Għax jek ma natux il-mikrofonu anki li zazah ma jservi għal xej li namlu din il-laqa. Mela, erba kelmiet. Nishtiqu nirrispondu għal mistoqsijiet differenti eh, fuq il-taħriċ u l-apprendistati minar ma nitkelmu fuq il-kwistjoni ta' differenzi fil- taħriġ u anki l apprendistat ġo kumpanija. Nishtiq nitkellem anki fuq kwistjoni oħra. Il-taħriġ vokazzjonali għandu jkun xiera u għandu jkun imħallas. U mandux jiġi bħala sostituzzjoni ta' xogħol veru, xogħol reali. It-tieni punt, fuq dak li għandu xaqsam ma' orientazzjoni ta' zaza, e, propju l biex wieħed jista' jiddeċidi eh, xi ta' karriera li jazel. Li iħares lejn il-possibilitajiet, l-opportunitajiet ta' xogħol li għandu eh, psikologija, soċjologija, ecc. iridu irid jifem li huma l-opportunitajiet li hemm l wara li jispeċa l Mux tiegħu. Mhux qed nipprova n nifformattom, eh, unatu għom obbligi Issa, l-iskejjel, dina miex kompetenza ta' trade unions. Jena nishtin nitkellem fuq kontest iktar wisa li ġa tkellimt tjena eh, il-liġijiet finanzjarji li joħorqu ħafna problemi għazzaza u fil-fat dawn huma problemi. Problemi ta' dan il-periodu. U fuq is-suq ta' xogħol aħna rridu nimpenjaw ruħna biex ikun hemm integrazzjoni ta' suq ta' xogħol. Il-raba eh, punt l-orientazzjoni fuq l-impiegi ta' Zaza. Nista nitħaq din hija l-eċessjoni li tikkonferma r-regola. Eh, eh, illum hemm livelli ta' eh, eda ta' Zaza, ta' A ta' Zaza. Huwa veru li jista' jkun hemm diffikultà li wieħed jaċċedi għal settur, però irridu nizguraw triq. Grazzi. Erba risposti f'żewġ minuti, ħaġa eccezjonali. Issa, Isur Higgins, tista' segwi għal sinjura il-kwistjonijiet li tqajmu mhux faċli li nkopri kollox f'żewġ minuti. L-ewwel pont jiena jiena nixtieq nitkellem fuq l-istadji edukazzjonali kollha un billi nitkellem fuq il-politika, l-importanza tal-politika tal-lifelong learning. Fil-fat, fil-realtà, dina hija kunċett, għadu kunċett u miex ħaġa li teżisti fil-pratika. U pratikament li nitrasmettu li zazah l-iktar kmini possibli illi huma iridu jkomplu iġeddu il-ħiliet tagħhom kontinwament u jridu jifmu n-nies illi l-affarijiet qed jitbidlu malajr u se jibqaw jitbidlu malajr iktar ma nimxu l-qoddim, allora rridu nitrasmettu l-nies eh, eh, l-nies li se jitħlu fuq suq ta' xogħol, illi sitwazzjoni din kollu titbiddel. U punt ieħor, l-importanza dejjem tikber tal-ħiliet ġeneriċi jew soft. Hemm ħafna nies li għandhom problemi illi u mbagħad se jwaslu għal produttività iktar baxxa. Eh, Allora, barra mill-ħiliet speċifiċi jridu anki nifukaw fuq il-ħiliet ġeneriċi, ġenerali fil-forum kollha tal-edukazzjoni. Il-kwistjoni mbagħad meta ngħaddu għal eh, suq ta' xogħol fuq nitkellmu fuq l-internships tal-apprenticeships, inħoss li r-realtà hija li il-prassi eh, tbiddel ħafna minn stat membru għall-ieħor li niddiskutu fuq livell Ewropew hija nistgħu aħna nidentifikaw xi problemi xi nuqqasijiet, però fuq dak li għandu xi ma dak li verament jaħdem fil-prattika u dak li rridu nifukaw fuq u ma verament prassi fejn in-nies għadhom qegħdin jihdu taħriġ però għandhom l-opportunità wkoll fl-istess illi jalternaw anki bl esperjenza ta' xogħol U dan huwa l-aħjar soluzzjoni, għax meta nies isibu e, l-impik full-time huma jifmu li huma l-ħiliet li se jkunu importanti u jkunu jistaw jisfruttaw il-ħiliet il-kwalifiki tagħhom. Dawn huma jiena kelli bżonn iktar ħin, però dawn huma l-punti prinċipali. Grazzi. Mela ngħaddu għat-tielet parti ta' dan ismih twil, ta' din is-seduta twila. Ele qed issir diffiċli għax għandna ħafna ospiti u kullħat eżerċita autodisciplina, pero jissa se nisimaw minant membru tal-buro tal-Youth Forum u dana sur Lukas Carpiello għal erba minuti. Nishtiq ringrazja u koll signora Turunen illi stidnet li zaza din il-diskussjoni. Għax din hija situazzjoni li ħala u ukoll mill krizi illi edha tedet il-kondizjoni ta' zazah kollha fl europa U aħna bħala organizzazzjoni għandna ħafna xnajdu kol fuq dan ir-rigward. Aħna naqblu kollha fuq il fat li l-kriżi edha teddet is-sitwazzjoni ta' zazah u anki il eh, zazah huma waħda mill-grupp iktar importanti fi soċjetà u anki hemm report importanti mill-Kommissjoni fuq is situazzjoni soċjali eh, fil-Unjoni Ewropea li tajdu dan moċċar. ċar u jina li referi għal fatt li jem 21.4 fil-mija mm, illi f'sitt xhur zdidu minn 16 fil-mija e, li fisser dan li e, hemm xi ħaġa qed tinkiser fil-, -mija Eh, koezjoni soċjali tal-Europa meta niġu għazzaza. Irridu ninsolvu għadin il-problema, specialment issa eh, waqt li qed nitkellmu fuq l istrategija ġdida għal zaza u għaxxol fl-Unjoni Ewropea. Anki għalix mm, waqt li għahna għetni diskutu fuq il transizjoni l intraprenditorialieta eh, hemm bżonn niddiskutu fuq dawn il kwistjoniet mux biss biex niddefinixu dak li diġà emma dana u propju fil-fizmin eh, ta' krizi u għal-ħjar mod biex naħdmu naħsbu għal dawn il-problemi. Nishtiq nirreagġiċi għal xi punti eh, il-inħoss li huma importanti ħafna fuq l-internship il-riforma eh, Ewropea illa taħdem fuq dawn il-kwistjoniet minn 2008 u naħseb li kollha aħna naqblu fuq il-fatt li aħna irridu nevitawx qed jiġri fl-Ewropa illi l-internship Eh, specialment dak li eh, joħroġ mill-toroq eh, normali tal-edukazzjoni edin jissostitwixxu il-xogħlijiet imħalsin għax anki il-kumpanija specialment fl-Italja u fl-Franza din eh, jużaw daw flok ma jużaw flok ma jħalsu l-impiegati. Din hija ħaġa eh, li rridu nevitaw għax l-internat mux dan huwa lan tiegħu. L-internat hija opportunità periodu ta' taħriġ eh, ġo kumpanija li għanda profil edukazzjonali għawi biex inkunu nistgħu natu ħiliet l-iżżażaħ jena naħseb l-lum, specialment fil-żminijiet ta' krizi, e, e, e, l-internati mandom jiġu ntużati għal dan iskop. Jena essa irridu naddu mill-impenji għall-azzjoni. Ġa fl-2008 l-Kommissjoni Ewropea ħadet impenn biex tirrifletti fuq dawn il-kwistjonijiet, imma e, xej ma sar sissa u jien naħseb illi anki fil-qafas e, tal-EU 2020 rridu naraw kif e, fl-Unjoni Ewropea nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuq dan is-suġġett. Għalhekk anki l-Forum Ewropew qed jipproponi li nibdew naħdmu u naħsbu fuq eh, qafas eh, eh, Ewropew fuq l-internship. Billi zomu f'moħna li hemm żewġ tipi ta' internship fuq livell Ewropew. Hemm dawk li qed jiġru fl-edukazzjoni u mbagħad hemm oħrajn li qed jiġru barra mill-edukazzjoni. U kull waħda minnhom daw anki jekk l-għanu għal-istess għandu mezzi differenti <coughs> u u rridu nħarsu lejn id-dettalji b'mod flessibbli. Eh, Puntiħor li naqbel eh, fuq u miaw perfettament dak li kien qed Business Europe fuq is-soft skills. Illum mhuwiex biżejjed li nitkellmu fuq dak li nistgħu nitalmu bl-edukazzjoni formali. Irridu noħorġu mill-frontieri tal-edukazzjoni formali u informali. E anki eh, importanti li ninvestu fi xogħol Nistgħu ngħaddu mill-edukazzjoni formali illi wieħed jista' jaħsal fit-terzjarju, li qed jasal fuq NGO, eċċetera, u biex ikun jkun hemm validazzjoni aħjar tal-kompetenza tal e soft skill hija iktar. <coughs> Hemm punti oħrajn hemm importanti wkoll fid-dibattitu biex niżguraw aċċess aħjar għal iż-żgħażagħ għal protezzjoni soċjali. U dan jina qed nħossu fil-kuntest tal-flex security aħna x'namlu bejn xol eh, eh, ta' zmin qasir u xogħol ieħor temporaneju. Għax il-problemi propju huma daw illi bħalissa anke jekk l-istat mhuwiex qed jinvesti eh, mod speċjali f'ċerti pajjiżi <coughs> bejn xol temporanju ieħor qed iħallsu il-familji u matem problemi oħrajn fl-Europa li wieħed għandu se jasal biex jitlaq il-familja aktar tartu dan huwa marbut mal-kriżi u fuq il-fatt li l-indipendenza taż-żgħażagħ fl-Ewropa e, e, e, qed jiġi meddet. U rridu nagħmlu xi ħaġa fuqha. U mat punt ieħor huwa l-użu aħjar tal-Fond Soċjali Ewropew <clears throat> naħseb li dan huwa l-istrument illi l-livell Ewropew għandu biex jieħu azzjoni fuq eh, il-qat u fuq eh, l-internat u eh, l-early school leavers. U għandu ikun iktar mirat lejn iż-żazax. U anki fuq din il-kwistjoni. U jinaħseb li diskussjonijiet kollha li sejsiru bħala follow-up tal 20-20 għandu jikonsidra dawn l-affarijiet. Jina nishti nara għonek, għaxa anki u kolax eh, eh, użajt iktar ħin mill-li suppost. Grazzi ħafna. <clears throat> Grazzi ħafna. <clears throat> Issa għanna Janik Miel minn ġenerazzjon preker. Ħames minuti. U interessanti ħafna meta jkollna dibattiti fuq iż żazax <clears throat> U meta naraw E, e differenza bejn rida tajba ta' deċiżjonijiet e, ta' min jieħu deċiżjonijiet u zazah minna l-oħra. Dawk li jgħidu li rridu investu fi zazah li huma ċittadini futuri tal europa mod speċjali fi Franza. <coughs> Iżgħażagħ iħarsu lejhom ħażin psikoloġikament u fi Franza aħna dan il-kunċett ta' ġenerazzjonali, zazah li twildu fit minniniet e, Nis jitkelmu fuq il-ġenerazzjoni ta' tminniniet illi huma inkostanti, illi huma e, motivati bil-flus biss u s-soċieta ek ti konsidrom il-lum. U ma temmi liġi u koll, inti kom eżempju xtamel il-liġi fi Franza, per eżempju hemm il- e, It tħul ta' solidarieta attiv illi għajnuna għal nis li għandhom eh, tħul bax u għed irrit ikollu 25 sena għal daqstan iż huma esklużi u matem l-internships fi Franzi dawn huma importanti ħafna f'dawn l-aħħar sentejn għaddejna minn 800.000 għal 1.2 miljoni ta' eh, internship ta' internati u dawn eh, mandom lebda obbligu minna tal-liġi jekk eh, eh, iddum iktar minn sente xarej, allora rridu jitħalsu 400 euro fi xar, illi huwa propju laqasu iktar oli mill-adba tal-faqar. Għanna għanna ħafna nis li jaħdmu fil-kumpaniji u Franza għandha dejnijiet u dawn iż żazax mux qed jikkontribwixxu għall-assikurazzjoni, mhux qed iħallsu t-taxxi, mhux qed iħallsu għall-pensjoni, għas-saħħa mux eh, ma jkonsmux jiklu ħażin għandhom problemi ta' saħħa li fil-futur se jkollhom iħallsu ħafna. Eh, eh, maħniex razzjonali hawnhekk. Umbat għanna sistema tajba ħafna, e, l-apprendistati li taħdem tajjeb ħafna storikament e, ila teżisti. E, kella idea tajba ħafna, sabajt li ma saċkun idea franċiza, illi l-internati u l-apprendistati kunu fl-istess kategorija L-internat huwa sistema tajba eh, għandha l-fondi, għandha sussidi mbagħad hemm eh, hemm it-taxxa li qed tħallas għal din l-iskema. Però il-problema hija illi it-taħriġ meta wieħed qablu mal- Uh, apprendistat u għassid darbit inqas u anki eh, bniden fit taħriġ jitħallas ħafna inqas mill meta jkun apprentice. Mela jena eh, kont qed xinu x'inhu l-iskop li kunem hemm eh, eh, it-taħriġ. ma nishtiex li il sistema ta' taħriġ kif inhu fi Franza jishteret posti oħra, jena nixtieq li jineret Aħna l-internat insommuh bħala periodu ta' taħriċ u għet jista' e, e, e, imur fuq l uffiċu tal-traineeship qabel ma wieħed ikollu l-esperjenza għandu bżonn ikollu diploma persuna. Dawn iż-żgħażagħ kif se jagħmlu biex jitalmu iktar milli dak li talmu fl-università u jżidu l-esperjenza tagħhom. Hawnhekk hawn ħafna mistoqsijiet. Għal dastant hemm bżonn li jkun hemm livell minimu fuq dak li għandu x'jasam mal matħul minimu u anki l-adba tal-faqar f'pajis ma nistawx neħulom e, id-dritt għax-xogħol, il-protezzjoni soċjali, ma nistawx najdu li 1.2 miljoni ta' persuni fi Franza l-lum jaħdmu fil-kumpaniji f'sitwazzjoni ta' deroga totali. U ħadd ma jinkwita fuq dawn. Għax dejjem hemm nies illi jgħidunna jekk nibdew inħarsu 1.2 miljuni ta' persuni se nibdew eh, morru ħażin il-finanzi tagħna. Iva għandhom spejjeż biex eh, eh, jgħixu biss imma ma umbat jgħidunna memx soluzzjoni ħraj, però l-ekonomija titbiddel. Aħna imxejna ħafna l-qoddim mill-abolizzjoni tal- tal- tal-insira. Però irridu, irridu nimxu ħafna iktar qoddim. Grazzi ħafna tal-li inti kont daqsek ċar. Issa niproponi l kollegi nisimaw issa minn dawk iż-żewġ li talbu jitkellmu. Umbat nishti namel dawra mal-mejda issa biex kulħadd ikun jista' jesprimi l-opinjoni tagħhom fuq il-Sinjura Turenen, un bat nalqu l-ewwel nadu għasur Kristensen u bat Delli, Kristensen muxaw, mela nadu għal Delli direttament. <clears throat> Grazie ħafna jina naqbel perfettament. Okay. Jina naqbel perfettament ma eh, ġenerazzjon eh, prekaer. Hemm bżonn ta' inkwadrament irridu narmonizzaw iktar fuq livell Ewropew. Għaliex jekk iż żaza eh, eh, se jkunu vittmi ta' diskriminazzjoni jekk m'hemmx protezzjoni soċjali, m'hemmx statut, u bat mm, wara kollox iż-żgħażagħ huma dawk li waslu l-aħħar. U jekk niftakar sew il-kondizzjoni ta' żgħażagħ fi xol għax eh, eh, zazah li jaslu laħar aħħar huma dawk li jitħalsu inqas u l-istatus tagħhom huwa eh, mustabli u meta ikunu staġer ikunu taħt stress kontinwu għax iridu iridu jisodisfaw il- l-anijiet eh, diffiċli eh, tkellimna fuq is-Sena Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Għal daqstat din hija dan huwa suġġett li rridu nibdew niddiskutu mod konkret però. Fuq l-idea tal- eh, ta' tħulz ta' solidarietà minimu għal kulħadd għax mhux possibbli illum meta zazah ta' 18 sena jridu jispettew, jridu jistennew daqsek fit-tul biex ikollom eh, benessri soċjali għalix iż-żaza speċjalment fuq dak li għandu x'jaqsam ma' djar u ma' l-aħħar fil-listi tal-djar pubbliċi. <clears throat> Rridu naraw il-proċess ta' Bologna għax illum kulħadd qiegħed f'sitwazzjoni prekarja. <clears throat> U hemm il-problema wkoll ta' zazah, riċerkaturi Zaza. Rridu għal-daqstat naraw il-sistema kollu ta', uh, ta edukazzjoni. Tajjeb, mela nisimaw minn kull grupp jekk jġobkom kelmu dwar il-kontributi miż-żewġ assoċjazzjonijiet u r-rapport tas-Sinjura Turdinan. Tlet minuti ras, jekk Jan L-IPP, Sinjura Grunni, Sinjura Fontanje, min jirxie jitkellem għal isem tal-IPP? Signora Grunni. <coughs> Mela, fuq il-rapport ta' Sinjor Trunin. Nifraħlek fuq il-kwalità tax-xogħol. Rridu nifukaw fuq kif nistgħu naqdu it-taħriġ ma' suq tax-xogħol. Jina fuq dawn il- Eh, l-apprendistati dawn huma affarijiet illi naħseb li huma tajbin ah, bħala punta tluq bħala l-ewwel esperjenza. Ma biss bħala dan, xejn aktar minn dan. Aħna rridu nagħmlu differenza bejn apprendistati li fl-aħħar mill-aħħar ħajtik diploma f'idejk u dak it-tip ta' apprendistati li ma jtikx din it-tip ta' diploma. Ma nasibx jekk għandniex ikonna persuni mħarġa mħalsa mingħajr kumpanija fejn jaħdmu jew kellha kumpanija eh, fejn iħadmu dawn il-persuni ma mhux imħallsin. Ħafna drabi dawni jidumu xi ftit xhur u ħafna drabi hemm kontribut ukoll il-kumpanija u għalhekk għandna nħallsuhom. Skont xogħol qegħdin jagħmlu dawn l-apprendistati ovvjament il-periodu osra u huma dawk illi qed imorru jitalmu, studenti li qegħdin jitalmu l-iktar. Mhux qed ngħid li jidħasu kumpanija, laqas imma irrid ikun hemm xi tip ta' skambju x'imkien. Għax inkella inkella e, dan ħajkun detriment ta' dawk il-żgħażagħ li ma jisibux kumpaniji fejn jaħdmu. Jiena naqbel illi iż-żgħażagħ jiltaqgħu mad-dinja tax-xogħol u tal-kummerċ. Fuq id-deklarazzjoni ra turnin <coughs> iktar mill-ħlas hemm diffikultajiet għaż-żgħażagħ li huma apprendistati waħda minn dawn id-diffikultajiet huma il-mobilità għajnuna għall-akkomodazzjoni u l-vjaġġar u iktar ħaġa importanti għax ħafna drabi dawn iż-żaza ma jistawx jivvjaġġaw u jqogħdu fil-postijiet fejn ħajtuhom l-aħjar introduzzjoni għad-dinja tax-xogħol fil-qasam tagħhom. Ġi għajnu law l-ispejs huma importanti dawnu għal punti tiegħi. Ma nista' ngħid li rapport u wieħed tajjeb u li iġidu l-affarijiet immexxu l qoddim mm, Għal grupp tal-Demokrati Soċjalista tgħid iċ-ċer? Sur Serkas. Malajr, malajr jiet il-kellim jiva ħanis u għamendik tal-qoddim. Din kienet eh, dan kien dibattitu għanzi. Interessanti ferm. Fetzitin ħafna perspettivi li kienu ta' użu. Nixi li tkellem dwar xi punti. U nixi li nagħmel xi mistaqsijiet li għal x'hawnhekk qed tgħid li memx problema ta' traduzzjoni f'punt F. Mela, ma jridun nbidluha. Għaxin ma naħsibx illi dawn il-pagi minimi jew benefiċċji minimi għandhom iwaqfu il-persuni iż mill milli jsiru indipendenti forsi is-sistema ekonomika mhux qed għom ix-xogħol qed ifittxu jeħtieġu imma ma naħsibx illi affarijiet bħal pagi minimi waqfu l-persuni milli jkunu indipendenti birida kollha tajba tad-dinja Jidej li qed nitkell nargumentaw kontra dawk il-ftit opportunitajiet li għandna dispozizjoni biex intaffu ftit il-problemi illi eh, qed taw lis-sistema ekonomika li zaza. U jekk dan huwa l-abbozzar illi ser ikonna maħna mistawx pala grupp nappoġġawha. Kienet interessanti li simgħu miż-żgħażagħ u nisimgħu wkoll war fis-sikurtà. smajna illi għamenu kontent dwar kif il-fest sikurta taħdem fil-Danimarka. Ma naħseb li l-affarijiet huma differenti fil-pajjiż tiegħi. Inti tħares lejn is-sistema kollha tal-edukazzjoni, sikurta soċjali u kollox. Jiena naħseb li l-problema hi li żgħażagħ m'għandhomx biżejjed sikurta. Mhix kwistjoni ta' ħafna flessibilta' dawn il-klim jisom edin jitilfu il-tifsira taħħom, il-valur taħħom. U apparti minn politika specifika zaza, nisħa illi aħna ħtieġu Ewropa progressiva li toħloq xogħol għal dawn iż-żaza, li għandha qafas ta' ħarsin soċjali u liġi ta' xogħol. Għax bekk saw nejnu kol dawn il-persuni, dawn iż-żaza, grazzi ta' sew, sew grupp tal-liberali, Sinjura Hirsch, Iva, mela, safejn nifmu aħna nixuqu nirringrazzjaw rapporter ta' rapport għax għandu approċċi tajbin wet minn diffikultajiet hija illi fir-rapport irridu koplu li referu għall-istati membri għandix lokal manuvra li ħasra. Għaseb li għana li rridu nifukaw fuq u il-Fond Soċjali Ewropew. Jiena naf proġetti illi qegħdin isiru fil-prattika u jdu nagħmlu rabta bejn iż-żgħażagħ u dawn il-programmi. U meta niġu għal dawn l-apprendistati aħna għandna nridu nifirduha mill-idea ta' internships, mhix l-istess ħaġa. Dawk li qegħdin għaddejjin mill-taħriġ hija limitata l-ammont ta' edukazzjoni li tingħata lilhom jekk il-periodu ta' e, qed jiġri ta' taħriġ jidum iżejjed ta' ma jkomplix jibqa' bħala e, wieħed li qed jitgħallem il-kumpanija dan qed jispiċċa jaħdem għall-kumpanija bħala pigat. U xi ħaġa li rridu nifukaw fuqha dwar l-effetti tal-qat fuq iż-żgħażagħ meta nitkellmu dwar il- claims tal-pensjonijiet, iż-żazah li huma huma adults minn twil m'għandhomx ħafna aċċess għal pensjoni. Aħna f'pajjiżi ma tantx nagħmlu progress fuq dur il-kalkoli tal-pensjonijiet ma naraw illi li jekk wieħed idu ma jidħol fil-posta xogħol dan ħajkollu effett għażil fuq il-pensjonijiet. Imma naħseb ukoll illi ir-rapporter għamel biċċa xogħol tajba mm, għal biċċa kbira. Grazzi il sinjura Tunen. Nista' nisasik titkellem fl-aħħar. Iva, mela, għal Guiz, Sinjura Figueredo. Mela xalfejn titkellem ma tridx. Grazzi. Grazzi ta' il-kommenti ferm interessanti. Kienet interessanti ħafna għaliex iż-żgħażagħ eh, eh, samna esperjenza ta' xi jfisser għalihom iż-żgħażagħ di kwistjoni tax-xogħol u edukazzjoni. Tajjeb li nbidlu ftit eh, lingwaġġ dawn l-hemm fit-tekst ħalli nkunu aktar preċiżi. Nittama li konna dokumenti u prezentazzjoniet kollha bil-miktub biex ikonna nistaw nifluhom sew u ndaħluhom fir-rapport li kif qegħdin iħejju l-kollegi tagħna. Il-rapporter, Iva, grazzi. Il-kulħadd, il-kollegi, u nistednin. Jina apprezzajt il-fat li inti ġejtawek hawnhekk u kontribuċejt għal-rapport għana. Nirringrazzja wkoll is-segretarjat li kienet tant flessibbli Jena naf li hemm ħafna illi xtaqgħu jgħidu xi ħaġa ma importanti meta ndaħlu żgħażagħ meta nidibattu politiki li affettwaw lilhom. Jina nixtieq sempliċiment ngħid ukoll illi forsi l-essendi irridu jaqraw ftit ir-rapport iktar sew għax jiena dwar fuq ir-Rejt fuq ir-Renju Unit u Danimarka u Franza hija li jekk inti qed tagħmel leġislazzjoni speċifika fuq iż-żaza ta' li ma jippermettilhomx illi jistabilixxu ħajja indipendenti għandna problema u naħseb illi paga minima għaż-żgħażagħ taħt 25 sena jabbaxxa wis ma jistax ikollhom ħajja diċenti b'dan it-tip ta' paga. Imminna ħal-oħra, ir-Renju Unit iġidu wkoll naraw flat pożittiv għaliex għalihom il-ħolqien tax-xogħol hija priorità fuq il-flessikulta. Il-punt huwa li aħna irridu indaħlu strateġija e, tal mod li nkunu sa nifokaw aktar fuq, nsibu bilanċ bejn il festibilità u s sikurtà Kuħat jaqbel, u s sikurtà ta' tranzizjoni, jew tranzizjoni sakurta, sikura titkun e, il-priorità. Fil-rapport irridu nispeċifikaw differenza bejn l-apprendistati u l-internships. U s sidiħan nizviluppa fil-rapporti għaj, ġinja kruċjali u nirringrazzjakom tal-kommenti tajbin, aħna nistaw naqblu ndaħlu għom fil-rapport għax muxet nara li kunem forsi xie problemi bija, ħagġa tal-ħarja komplessa. Aħna ma nix ħafna kompetenzi, aħna irridu naraw l-idea ta' zazax bħala xaġa mifruxa orizzontali, għet nitkellmu dwar politika soċjali ta' edukazzjoni u dawk makroekonomiċi. U kollha jridu jaħdmu fuq kull livell politiku u din hija l-isfida kbira li għana. Naħseb li f'dan dan il-kumitat aħna jridu Mina pa rapportajni hu responsabilta irridu niddefinixxu x'Ana nagħmlu fuq livell Ewropew. Mod aħjar U jenna nisanamlu f'dan il-rapport fil-strategija ta' 2020 fil-linji gwida ekonomiċi u nistax naqbdu nejdu sempliciment jeskusen ta' Le, nistaw namlu xaħġa. U xoħalna pala komitat u għal indefinixu għal indefinixu għal motaħjar mill-li sa minna sissa. Jina sepp il koordinament u il-benchmarking illi naqblu għamma mal-budget il-koerenza tal-linja ta' politika, trattament indaqs u l-programmi li għanna fuq livell tal-Unjoni Ewropea bħal per eżempju dawk edukattivi taħal intax-xogħol dawn huma xi wħud minn affarijiet li nistgħu nużaw u nisfruttaw bħala atturi eh, fuq il-pjattaforma Ewropea. jena naħdmu ktar fuq dawn l-affarijiet ndaħlu wkoll xi kumenti miż-żgħażagħ, mill-esperti, mill-sieħba soċjali, mill-kollegi li naħseb illi din tista' t-ġenna b'xi ħaġa tajba. Grazzi mela spiritu ta' ġustizzja Nixtieq ma mela l lura lejn rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet jekk hemm xi ħadd minnhom li jixtieq jitkellem jew int dak kollu li xtaqtu tgħidu. Sur skarpjello, ġewġ minuti. Nixtieq n-nies daw nerġi' xogħol dak li saw nagħmlu fuq il-livell Ewropew. Aħna llum aħna irridu interazzjoni aħjar iktar b'saħħitha bejn is-sota xogħol fejn il-mobilta' et tief u qed isir regola jem fundamentali li aħna naħdmu wkoll fuq fenomeni pal internship, traineeship, etc. U għanna għadda b'saħħithom fuq il-Fond Soċjali Ewropew, per eżempju. Għanna eh, fi strategija 2020 kummenti għawijin jenistaw nużaw għal użutana. Uh, u għanna l-momentum biex namlu xaħġa fuq livell Ewropew. U issa dan ir-ritmu irridu nkomplu mm, eh, nimbuttaw il-qoddimu u ħaffuħ. Ovvjament situazzjoni forsi hija differenti bejn pej pajjiż u ieħor imma effett ta' internship ħażin fejn inti qed tagħmel eh, kopji, fotokopji għal tliet xhur mingħajr ma qed tiżviluppa fuq livell ta' xogħol ta' edukazzjoni ed eh, eh, eh, xi ħaġa li jsibu madwar id-dinja. U rridu ntejbu għadi. Grazzi, Surjani Kmiel. Iva. Seżaw fil-qasar dwar l-interazzjoni fuq livell Ewropew u t-taħriġ għaż-żaża. Meta jkollok apprendista dan huwa rilevanti ħafna għaliex iż żaza irridu jinvolvu ruħhom Inti per eżempju jista' jkollok trejni, xi ħadd masters bil-marketing u qabdu biex jagħmilek il-fotokopies, issa tħallsu biss 400 euro, però jekk inti għandek apprendistat għandek l-investiment li jsir u l-kumpaniji jkunu iktar iktar konxi tal-wol li edin jaqdu fil-proċess tagħhom ta' jedukaw dawn iż-żgħażagħ il modelli ħafna jbin ħafna ġewwa Franza, speċjalment fis-settur ta' assigurazzjoni, fejn inti għandek osservatorji ta' xogħlijiet illi jgħidu l-iskejjel dwar ħtiġijiet pereżempju. Inti għandek daqshekk eżekutivi f'dan il-qasam, għandek bżonn daqshekk fis-settur kommerċjali, eċċetera. U din tinfluwenza u taffetwa il-kurrikulu. U milux kienem kienem infatti titjib għax persuni ħarġu minn ċertu korsijiet u sabu impik mal-ewwel. L-appendistat ġifiri jista' jwassal għal dan. Appendistat bil-flus u ma' involuti fil-kumpanija. Jamluhom parti mill-kumpanija. U għammuat sikur li waslek li da' rridu ndefinixxu relazzjoni bejn it-taħriġ u l-kumpanija. U din hija xi ħaġa li immorru nistgħu Nużawhom permezz ta' dispożizzjonijiet tal-liġi tax-xogħol u aħna rridu nistabilix dawn l osservatori tal-iskejjer biex nagħtu ċifri biex nuru xinu maħtiġijiet eċetera. Għalhekk naħseb li rridu naħdmu għabbażi ta' dan il-modell ta' prendistat fi Franza biex nwaqfu modell soqgħod fl-Ewropa biex ikollok iż-żgħażagħ li jistgħu jilħu il-mtiġiet tal-kumpaniji dawk le. U dawk li huma frustrati u traumatizzati mill-ewwel eh, darba li morru jaħdmu f'kumpanija. Grazzi, tgħid iċer naħseb illi kellna skampi ta' informazzjoni ta' opinjonijiet sħiħa tgħid iċer u din permettet inna li nitlu diskussjoni. Ningrazzjaw għalhekk il-partiċipanti kollha, l-esperti kollha, <coughs> roba rappreżentanti ta' assoċjazzjonijiet u msejħba soċjali ma toqgħodux lura milli terġa' tinaqdu ma' dibattit tagħna billi tużaw komunikazzjoni moderna li ċerta illi intom mitla tagħhom. Mela, 31 e, ta' Marzu hija skadenza u tamaw illi mbagħad fis-7 u 28 ta' April nifotaw fuq. Mela, menda 18 Nadu għal din l-emenda din l-ewwel darba li nitkellem dwar ir-rapport ta' Sinjura Fingerejdo fuq inizjativa ta' stess fuq il-ġlida kontra l-faqar li promuovu soċjetà inklusiva fl-Ewropa. Għanna ħafna mistednin hawnhekk illum ukoll u għad nissuġġerixxi illi nindu għal-rapporter tagħna biex nitkellmu fil-qosor dwar ir-rapport tagħha bat naddu għal-mistednin tagħna. Grazzi ħafna. Pratikament eh, aħna, pratikament aħna qegħdin eh, għaddejjin bil dialogu li konna, bidu konna tajna bidu u xi u ukoll huma kol vittmi tal-faqar eh, ukoll minħabba l-affarijiet kollha li semmejna. Il-idea tal-faqar Mhijiex xi ħaġa faċli wieħed jispjegija sew u ya. Għaliex eh, dan inkludi ħafna affarijiet mhux biss il-benesseri soċjali u għajnuna soċjali fil-qasam tas-saħħa tal-edukazzjoni u tal-post tal ġustizzja u sikurta soċjali. id-drittijiet tal-bniedem. Irridu nħarsuhom u nwettquhom għax wieħed ikun hemm il-faqar għax id-drittijiet tal-bnedmin ħafna drabi ikunu miksura u <coughs> din għandha tkun xi ħaġa li li jitrattaw il-linji ta' politika Ewropej Aħna tkellimna dwar istrateġija tal-2020. Ħafna linji ta' politika komunitarji, anki dawk makroekonomiċi, dawn għandhom jaraw eżattament li huma x'inhuma l-prijoritajiet u bħala priorità jridu jintfaw il-drittijiet tal-bnedmin u mhux jqogħdu jfokka fuq stabilità tal-prezzijiet. Għax minna l-garanzija ta' rispett għad drittijiet tal-bnedmin u rispetta dritt ta' xogħol għall aċċess għall servizzi pubbliċi essenzjali u għall eh, benefiċi soċjali bażiċi wieħed ma jistax ikollu Ewropa li hija bbażata fuq ġustizzja. U f'mument meta il-qat qed jiżdied, meta xogħol prekarju mhux imħallas tajjeb qed jiżdied anki meta nħassu lill informazzjoni l-aħħar informazzjoni li kellna li ħarġu mill kunċett li qed jiġi jiddiskuss ħafna u pjuttost jaħraq li hemm ħafna persuni involuti fija, aħna rridu nippruvaw allura nifmu irridu naraw esattament xanna nagħmlu sabiex nihdu azzjoni illum qabel għada. Apparti fuq il-dħul minimu, paga minima, qed nifokaw fuq is-salarji fil-plural. Mhux fuq id-dħul u l-profit, qed nitkellmu din di, di kustjoni ta' salarju e sempliciment eżempju, per eżempju pala għal kors ta' prendistat, kif konat nitkelmu, jew per eżempju eh, dwar pensjonijiet, Pensjonijiet soċjali, per eżempju. Dawn kollu ma' eżempi. Aħna irridu nitkelmu dwar salarju minimu, għaliex il-koll għanna id-dritt li neħxu fid-dinjeta mem ikunu eżat l-istess kull pajjiż imma irridu jqisu l-kondizzjonijiet ta' u l-kontest ta' li fieħed jgħix persuna. M'hiex l-istess ħaġa. Per eżempju, qed titkellem dwar 500 euro jew 475 euro. Portugal, per eżempju, jew mbagħad hemm pajjiż oħrajn fejn ħafna inqas, ħafna iktar baxx. Xi każijiet Eh, umbat ma nafux qed jiġri fuq livell ta' saħħa. Jekk umbat wieħed irid ukoll iħalles iktar taxxi fuq jekk mhix b'xej, jekk wieħed qed l-isptar eh, jekk dan irid iħallas. U dan jgħat insabba għal servizzi oħrajn essenzjali pubbliċi. U għalhekk wieħed irid iħares lejha minn lat ta' ħafna dimensjonijiet, mhux biss ndik tal ta' tħul tal-paga. Irridu linji ta' politika diversi, differenti dak li għanna, servizzi soċjali, kif ukoll għal dawk il- il-partit ta' soċjetà illi huma iktar vulnerabbli, per eżempju, nħarsu lejn is-settu tan-nisa. Hawnhekk dawn għandhom il għandhom edin ħabtuġu ma' situazzjonijiet ħafna każijiet fejn għandek eh, kemm għandsenek kif ukoll żgħażagħ ukoll li mhux qegħdin idaħlu biżejjed flus bħala salarju bħala paga u qegħdin jgħixu f'kondizzjonijiet ta' faqar eh, li huma eh, tal-mistħija qed nirreferi wkoll għal ħafna miżuri li qed li mhux qed iqis dawn il parti ta' soċieta, l osma ta' soċieta li huma aktar vulnerabbli, esempio l-immigranti wkoll. Jew il-tip ta' familji mhux tradizzjonali, tfal. Dawn il kol dawn is-saffi tal-soċjetà il kol jahtiġu jisħoq ilhom illi nagħtuhom l-attenzjoni speċifika. U irridu mm, nħidu tip li mhijiex biss klim fira, imma rrid imur iktar lil-lin minn hekk biex nfittxu il-politika li tassew jisħaq ilhom. U li jisħaq il kulħat skont is-sitwazzjoni tiegħu. Mister mistawx ibidlu d-dinja mill mallada, imma irridu nibdew nieħdu pass pass pass iżgħar biex għal-menu namlu xi ħaġa li dak li jkun ikun sitwazzjoni f'qada aħjar minn ġimgħa l-oħra. President, grazzi. Issa mela naddu għall-erba mistednin mela għall-Partit Soċjali for l-Ordni tal-Alfabetiku nibdew l-ewwel rappresentanti tal-konferenza tal-Trade Unions sur Lord Delk. Sitt minuti, jekk joġbog. Grazzi, grazzi tal-li tajtni ċans li nid parteċipa dan id-dibattitu. Eh, naħseb il-rida tal-parlament illi nimpenjaw ruħna għal miżuri li huma aktar stretti u mhux sempliciment noqogħdu nżejnu b'klim sabiħ. Dan il-klim sabiħ kullim kien nistaw nsibuhom dan l-istqarrijiet, kulħadd jista' joħlamhom u jivvintom. Nistaw ħarsu lejn l-istqarrijiet ħarġin mill-ILO, mill-ġus Uda, imma jekk inħarsu lejn il-rakkomandazzjonijiet li toħroġ mill-1992 tal-Unjoni Ewropea Jina inni f'dan il-qasa mhux ħażin sa u aħna rridu naraw eżattament x'in l-arfin, il rikonoxximent ta' drittijiet fundamentali tal-persuna illi jgħixu mod eh, denju. U kulħadd għandu dritt għad-dinjità jekk u mhuwiex qed jingħata dawn il-affarijiet eh, bażiċi iva, ta' tajjeb Kulħat, Kulħadd eh, kulħadd qed jibbombardjana b'dan l-istqarrijiet. Imma issa ġidan naraw kif ser indirizzaw il-problemi nagħdu il-klima l-fatti. Tiegħet li kawżi kienu ħafna. U għedna li jekk fl-Unjoni Ewropea aħna ħloqna xogħol, dawn ħafna drabi huma karatterizzati kondizzjonijiet prekarji. Kontratti eh, f'termini fissi, xogħol part-time li huwa sforzat fuq in-nies. U dan ifisser li jarre tajjeb inti sa tgħid li eh, l-tazza hija nofsa vojta. U tista' tgħid li l faqar ma tantx żdiet minn eh, milli kellna qabel il-kriżi. Awa laqas ma naqasnija. Mbagħad kellna stqarrija fl-2000 fejn konna se inneħħu għal kollox il-faqar. Penjen ruħu li nneħħu l-faqar għal kollox. Sekk kif ħarġu l-affarijiet issa, l-affarijiet għadhom kif huma. Kif kienu. U s-sitwazzjoni jsejra għall U d-din waslet għal iktar ħaddiema li jitjiexu fil-faqar. 20 miljon fl-Europa, ġifiri mhux qed nitkellmu dwar l-apprendistati, qed ngħidu dwar nisa uġi li qegħdin jaħdmu din huwa x-xogħol tagħhom da ma jistgħux jgħixu mod l-istatajt ehm, dinjeta, għax ma jgħalawx biżejjed. Emma, ħafna passi sinifikanti li ttieħdu pereżempju sara l-oħra e, firmaw e, ftejjin biex ikonna suq tax-xogħol inklusiv. Tajjeb, dan huwa l-ewwel pass. mux edin minn dinja, mittilet dinja unek, imma aħna ma nistawx nqisu biss persuni li huma edda imma li instabu f'xogħol għandhom il-problemi. Aħna konna ngħidu qabel ix-xogħol huwa hija garanzija kontra s-sikurtà kontra l-eskursjoni ma l-lum il-ġurnata ma dixek. ri għandek il-foqra li huma nies qegħdin jaħdmu u xi son ngħidu dwar dawk li ser jirtiraw. Ta' jirtiraw u foqra. Xi son ngħidu dwar dawk li huma qiegħda. Kunt tkunx tkun irraġuni? Aħna qegħdin nistaqsu illi llum ikrem strument li nistgħu niddiskutu imma għalmenu li tagħti garanzija ta' finanzjar. Dik kwestjoni tal-rizorsi mi ma toġobnix. Eh, ma speċjalment qed nitkellmu dwar li ngħixu fid-dinjità. Meta t nitkellmu dwar iċ-ċittadini. Illum l-istati membri ħafna stati membri għalmenu. Inti għandek jew tħol garantit jew għajnuna fuq il-paga. Ma din lajnuna xalta hija eh, ġeri persuna tkun inqas mill-level massimu eh, jew level minimu tal-faqar. Dan il-paga minima laqas ma tippermettilek illi tilħaq il-limitu tal- wieħed meta wieħed jiġi konsidrat fqir. Firri aħna rridu nagħtu għal-menu. Nħallsu xaħat li għal-menu jkun bizzejiet illi kunu jistaw jiexu b'dinjeta minna u mux bissadu mparlaw imma irridu ndaħlu fis strument eh, minn qed jitkellem dwar nies illi qegħdin eh, jisolħu l-istat billi ma jihdu ma jamlu xej. Imma mort f'pajjiż, musa nejt ngħid nux nix offend il ħat imma mort pajis fejn jgħid ivar istat jgħid irridu nneħħu il-faqar u tnaqqis ta' 25% tal-faqar, ma xed xed ngħidu. Eżattament, mhux qed ngħid mhux kwistjoni ta' intenzjonijiet tajba, iva, naf li biss il-ħin, imma nafu li importanti u aħna għad dispozizjoni tiegħek biex inti tipprova tikseb dan il-dħul, din il-paga. Grazzi, Signor Lordel, għal Business Europe, e Signora Rebecca Smith. Grazzi, ringrazzi għal Business Europe tal-istednuna nawnek biex niskutu din il-kwestjoni ferm importanti. Għana palest għadjem situazzjoni fejn kapacità l-Unjoni Ewropea biex natu ħarsin kontra riski u biex naqdu il-progress soċjali hija f'periklu jekk sakemm ma sawx noħorġu minn il-kriżi u nintensifikaw il-metodi tagħna. Għal-Business Europe biex inkomplu ġdu kontra l-faqar huwa essenzjali s-sistemi soċjali tagħna u nkunu sikuri u sodi u dawn inkunu nkunu msejsa fuq l-intejbu l-livelli ta' impjiegi u ntejbu tkabir ekonomiku madwar l-Ewropa. Il-Business Europe issa waqfet milux l-ambizjoni ta' ħafna l-qasam u faslet komunikat fejn l-Unjoni Ewropea un tista' potenzjal ta' tkattir tagħha. Hawnhekk nixti insemmix differenzi bejn l-ekonomija Ewropea li tikber mm, għal 2% li fil-2% wassal għal 6.5 miljun xogħol Aħna lek iridu nitrattaw il-bidla demografika u inneħu l-faqar u skużani soċjali. Aħna rridu konna rikupru sostenibli u li konna finanzi sodi u konna sui sostenibli. Nixtieq nagħmel xi kommenti fuq is-strateġija tal-Unjoni Ewropea 2020. Aħna nħossu li din is-strateġija waħda li tista' tintuża bħala eh, bażi soda bidwassal l ewropa b'saħħitha imma sens ta' urġenza għandha tkun imsaħħa. Ovvjament palma l-koll nafu it-kabbir inklusiv huma parti minn din istrateġija 2020 u palmenna fi strateġija għanna neħtieġu livelli għolja ta' impjeg, investu fil-ħiliet, niġildu kontra l-far u investu fil-sistemi taħarsin tas soċjetà U għanna ċertaw l-kunem għacċess opportunitajiet għal kulħadd il-prinċipju ta' flessikurta għandu jkunu l-qofol ta' din l-istrateġija u dan għandhom jinkludi li nżidu il-parteċipazzjoni tal-persuni fis suq tax xogħol u naqsu l-qatt u dak li jkun ikollu l-ħiliet li biex ikun adattabbli fuq is-suq tax xogħol. U hawnhekk aħna nisħu fuq l-importanza tal-New Skills for New Jobs Agenda. Hawnhekk aħna nappoġġaw is-sena ta' Ewropea li kol ta' esklużjoni soċjali u faqar l-istana l-azzjonijiet li jittieħdu m'għandhomx jintemmu fl-2010 imma rridu nkomplu eh, nibnu fuqhom. Aħna rridu nħarsu lejn l-adekwatezza u sostenibilità tal-ħarsin soċjali, sistemi ta' pensjonijiet, speċjalment aċċess ta' servizzi u dawn huma kollha eh, l-għanin meta jkollna soċjetà inklusiva xi punti dwar is-suq tax-xogħol għal Business Europe importanti li narfu illi l-impjik minkejja li mhijiex garanzija kontra l far hija prekwizit essenzjali li dun tejbu livelli ta' impjeki li jindaħlu iktar persuni fis-suq tax-xogħol. U b'din hija parti indispensabbli li s-soċjetà tkun iktar inklusiva. F'termini tal-kriżi kien hemm ħafna riformi tajbin pereżempju arranġamenti ta' xogħol fuq żmien qasir li nexxelhom li jżommu ċertu nies fuq ix-post ta' xogħol. Irridu kondizzjonijiet tajbin, per pereżempju ma naqsux ispejjeż ta' xogħol illi ma jitħallas u irridu wkoll jekk naqsu irridu naraw kif għanna ventaw inċentivi biex dak li kun ikun jaħdem f'politika attiva ta' xogħol u għahdu nagħtu għajnuna għal dawk li mhumiex qegħdin jaħdmu imma jridu jimmotivaw persuni li jfissru li jfittxu opportunitajiet ta' xogħol u dan inklużi fis-sikurtà, prinċipi, inkluż il-politika attiva ta' xogħol u s-sistemi ta' sikurta tajbin. Kif diġa semmet pala partner soċjali Ewropew aħna eh, nazzjoni f'dan il-qasam billi daħalna l-Inclusive Labor Market Sudan ser jgħina biex strateġisti kunu jistaw jamlu is suq taħħom iktar inklusivi. Dinja eh, essenzjali biex nrawmu eh, l-inklużjoni soċjali. U jinkludi il-kull ħadd. mhux biss setajn setejn biex inkunu nistgħu nitħlu fis sutta ta' jitlu fis ta' xogħol persuna biex jintegraw ruħhom fuq l inka minimu ovvijament nafu li dinja prerequisit biex wieħed jgħix b'dinjità imma jridu nsibu bilanċ bejn responsabilità personali u l-dispożizzjonijiet u kif jistgħu mnejnu dawn il-persuni illi jgħixu b'dinjità. Kif edna fir-rapport konġunt, ta' protħarsin soċjali, inklużjoni soċjali, dawn għandhom x'tip ta' skema fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali u dan huwa biex nipprovdu għajnuna fuq livell fuq żmien qasir u dan huwa importanti għal dak nuxaqsam kif huma mfasslin dawn is-skemi kumment ukoll fuq l-implementazzjoni aħna nemmenu illi l-metodu mifut tal-koordinament u għal iktar wieħed xira fuq livell l unjoni Ewropea biex niġidu kontra l-faqar u l-istruzzjoni soċjali. Dan għandu tejjeb l-impen għall-Istati membri. Grazzi. Je vous propose de prendre les deux intervenants au titre euh, des, euh, des associations. Et d'abord, je vais donner euh, la parole à monsieur. Kartin suġġerixxi li nieħdu li żewġ eh, mistiedna tagħna tal-organizzazzjonijiet nibdew mill-Network eh, Ewropew għal faqar eh, ir-rappreżentant li qed jirrappreżenta dan il-grupp ikjerbok. Grazzi ħafna. Nishtiq nifraħlek il-ġurnata tajba għal St. Patrick's għal għolja sa tajt daqxej matul il-ġurnata. Nishtiq nisbilkom l-attenzjoni għal din il-kwistjoni nirrikonoxxu l-fatt li l-Parlament ma dawn l-ħar snin produċa eh, rapporti importanti ħafna fuq din il-kwistjoni u importanti li inkomplu eh, niddiskutuha. Kif għal rappreżentanti ħorru importanti u koll li dan il-rapport jimxi iktar u din f'din id-direzzjoni u mhux biss jirreperi jirrepeti li statement tajbin li diġa għalu fil-passat. Jiena naħseb li aħna irridu l essir naħdmu maħkom kem jista' jkun biex nappoġġaw dawn il-punti u nimxu ktar qoddim. Dan u għasegwitu fuq l-Active Inclusion Recommendation u kienem diġa bosta punti importanti li jena et niprofa insegwi. Kienem per eżempju rapport importanti minn Fraser and Malier fuq il-livell Ewropew uh, u kol um, kienem xol biex niprofaw nizviluppaw uh, indikaturi. Uh, u nispera li l-kumtat ta'kom kun jista' joffri iktar appoġġ u nibnu iktar fuq dan ix-xogħol. Allura jiena nispera ħafna li il-gruppi kollha fil-Parlament jippruvaw jassiguraw li dan huwa rapport saħtu sinifikanti u jiena nitlobkom biex tappoġġaw ir-rapport tiegħi id-dritt għal tul eh, xira u dritt fundamentali biex bekk inti tkun tista' tgħix b'mod dinjitus. Ma nafx kemm minnkom hawnhekk fil-kamra kellkom tużaw skema ta' dan it-tip. Jiena naf li f'ċertu żminijiet f'ħajti meta kelli bżonn ta' skema ta' eh, tul minimu din kienet għamlet differenza kbira u dik il-ħaġa żgħira kienet importanti ħafna lija biex nibqa' involut u konness ma' soċjetà. għalda sant inħoss li importanti ħafna li eh, nenfasizzaw il-punt dawn kemm huma importanti dawn l-iskemi bħala dritt fundamentali. M'għandniex niġġeneralizzaw wis u nirrealizzaw fuq dak li qegħdin nitkellmu din l-iskema ta' tul minimu hija skema għal nies li huma disponibbli biex jaħdmu iżda ma jistgħux isibu ix xogħol u dan huwa importanti għan-nies kollha f'dawn il-kondizzjonijiet kmieniet. Aħna smajna iktar kmieni l-eżempju ta' Franza fejn din l-iskema mhijiex disponibbli għal żgħażagħ taħt il-25 sena u din għandha tkun aċċettabbli. U wkoll importanti li aħna naraw eh, naraw ukoll l-iskemi eh, ta' tul minimu u naraw daw kemm xinu eh, il-ċiklu tagħhom u noqogħdu attenti wkoll l-istampa għall-istampa sieħa pereżempju benefiċċji għatfall, eċċetera. Ir-rwol ta' tul minimu fil-ġida kontra l-faqar u soċieta inklużiva hija ferm importanti. Irridu nirrealizzaw li dan huwa importanti ħafna, istrument importanti biex innaqsu il-povertà. Jiena ħdimt ħafna ma' nies li kienu eżużivi ħafna u l-bot ħafna mis-suq ta' xogħol u jiena qatt ma kelli diffikultà biex nimmotiva lin nies biex dawn in-nies jidħlu iktar fis-suq ta' xogħol. Però fil-fatt huma ma jkollhomx il-mezzi ta' kif jagħmlu dan ix-xogħol u tul minimu xira u għammet ta' kif dawn jibqaw konnessi u jersqu iktar lejn is-suq ta' xogħol u jkollhom xogħol diċenti. Għana u koll rajna fil-krizi kem hija importanti l-iskema minima pala stabilizzaturi ekonomiku u ekonomiċi u dawn jomx biss importanti għan nis li jirċivu għom iżda u koll importanti biex jiprivaw iżomu soċieta tajba b'saħħitha. Aħna l-lura rridu nirrikonoxxu dak ix-xogħol, dak ir-rwol tal-skemi ehm, ta' tul minimu xira. Aħna nafu wkoll li dawn l-iskemi huma importanti ħafna biex u fundamentali biex nisviluppaw soċjetajiet iktar ugwali. Nafu li dawn jaħdmu tajjeb għal kulħadd fosthom il-foqra. Allura naħseb li jekk nkunu nistgħu ngħaddu il-messaġġ tal-importanza ta' dawn l-iskemi ta' tħul minimu adegwat u ukoll nkunu qed nuru li din hija xi importanti għas-soċjetà kollha u nkunu qegħdin nelbu l-istereotipi negattivi li spiss imorru jitfit ma' dawn l-iskemi ta' tħul minimu adegwat u dawn in-nies li ġeneralment jibbenefikaw minnhom. Jien għandi proposti dettaljati ħafna però ser nassigura li dan id-dokument li preparajt ser jiġi tkun disponibbli għal membri kollha tal-Kumitat għax m'għandix biżdejjed ħin hawnhekk. U importanti ħafna li najt li kienem diġa xogħol li sar biex naraw x'inhuma dawn l-iskemi xirqa ta' tħol minimu. Aħna wkoll nafu li 60% ta' tħol minimu huwa il-benchmark ewlieni aħna wkoll nafu li standard budget, budget methodologies qed jiġu intużati biex inkunu nistgħu naraw xemezat eżatt għara dawn l-iskemi. Għaliex dan it-tul minimu u wkoll konness ma' xtib ta' servizzi huma disponibbli għal dawn in-nies u u huma jaċċessaw biex bekk huma ikuni jistgħu jaċċessaw ukoll xogħol xol eh, xira u adegwat. F'dan rapport naħseb li għandu kunem rekomendazzjoni li kunem direttiva għafas għal dawn l-iskemi ta' tħul minimu adegwat. U aħna għanna u kol xie informazzjoni dwar ti-tip ta' kontenut għandu dan jinkludi. Din miex ta' one size fits all, però dan huwa proċess individwali biex bekk nassiguraw li kull pajjiż jiżviluppa dawn l-iskemi ta' dħul minimu adegwat u qed ngħidu wkoll kif aħna nistgħu niksbuh dan. Ikun pass il qudiem ħafna kieku intom tkunu tistgħu eh, tirrikonoxxu dan fir-rapport tagħkom. Jiena użajt il-ħin tiegħi però nixtieq nerġa' ntemmi intenni li dak li qed nippruvaw ngħidu hawnhekk huwa li ikonna rekomandazzjoni ta' inklużjoni tajba u nassiguraw li kunem rekomandazzjoni għal din rekomendazzjoni u nipruvaw nissiguraw li dan ir-rapport li jintom produċejtu issa ikkun pass il-qoddim ta' vera permezz ta' rekomandazzjoni għal direttiva AFAS fuq l-iskemi ta' tħul eh, minimu adegwat. Grazzi ħafna, aħna spiċċajna ir-rappreżentazzjonijiet mill-esperti tagħna u wissa nixtieq Kużawni, tgħid il-President, is-Sinjura Dipuppo fisem il-European Social Social Platform. Għandek 6 minuti, kjoġbak. Grazzi. Grazzi ħafna, specialment maħabba l-fat li jena abbandonajt l-lulidi biex niġi għawnek kellu. B'din il-pjattaforma qed nippruvaw naqdu erbajn network Ewropew flimkien fil rigward ta' faqar nisa, anzjani, etc. Hawnhekk għaw konsens uh, dwar kemm importanti dan it-tħul minimu adegwat. Allura din hija rida minn moviment u aħna nilqaw il-fat li jessa hemm input minnaħa tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq nikkonċentra fuq ħames punti. L-ewwel huwa li jmorru lura għal lan. X'inhu il-livell tampen tagħna fuq livell Ewropew biex nwafqu il-faqar u wkoll fuq livell nazzjonali. U din għandha tkun l-ewwel domanda tagħna għaliex il-tul minimu huwa hija għodda u rridu naraw eżattament din dan x'relazzjoni għandu malan. Il-figuri ta' faqar edinem, 80 miljon persuna eh, qed uh, jgħixu fil-faqar fl-Ewropa, dan huwa daqs kollu eh, daqs tal-Ġermanja. familja minn kull ħamsa qed tgħix fil-faqar. Allura aħna rridu nibqgħu impenjati biex nagħmlu differenza. L-istrateġija tal-2020 qed dinna messaġġ li u tirrekonixxi li wieħed mill-ħames eh, miri ewlenin għal l-10 snin li ġejjin huwa fil-fatt il-ġlieda kontra l-faqar. Dan huwa pass kbir il qudiem U bħala soċjetà inti ma tistax timxi l qudiem jekk ma tqgħodx tattent tal-innovazzjoni iżda wkoll titratta l-povertà, il-faqar. Palissa din hija proposta minn naħa tal-Kummissjoni u jiena nixtieq nitlob għal appoġġ tagħkom bħala membri tal-Parlament Ewropew biex iżommu dawn l-anijiet għaliex dan se jiġi diskuss fl-aħħar tax-xahar mill-Istati Membri u nixtieq nar eżattament x'tistgħu tagħmlu intom bħala membri tal-Parlament Ewropew biex iżommu dan il-livell ta' impenn u tnaqsu il- faqar u kol t-defendu l-indikaturi. it tieni punt Met inti kollok għan, għanna nafu xinuma l-odda li għandhom jintużaw, nafu kif jista' jitnaqqas il-faqar u wieħed minn dan huwa t-tħul minimu. U kol, aċċess s-saħħa servizzi pubbliċi, pensjonijiet tajbin, għanna nafu x'għandna namlu u għanna namlu għal ħafna żmien għax meta naraw il-livell ta' faqar fl-Ewropa fil-passat u issa naraw kif dan jaħdem. Hemm ukoll kwistjoni oħra li aħna nilqaw ħafna. Sfortunatament, minħabba l-krizi kienem rikonoxximent tal-stabilizzaturi soċjali. F'perjodu ta' krizi, sistemi ta' protezzjoni soċjali jgħinu ħafna u kol skema ta' tħul minimu adekwat u kol hija importanti. Dan huwa stini messaġġ tiegħi għalikom membri tal-Parlament Ewropew. Kif aħna ma nistawx insemmu il-social stabilizers waqt li qegħdin fi żmien ta' kriżi. Aħna ma jidux ninseħ dan il-fattur, dan huwa ferm importanti għas-soċjetà tagħna u kif issa nistgħu nanalizzaw is-sostenibilità. Diskussjoni fuq ir-riforma ekonomika għandha wkoll tagħti priorità li sistema ta' protezzjoni soċjali li hija importanti ħafna s-soċjetà Ewropea. dan huwa importanti ħafna fil-relazzjoni mar-rapport tagħkom ma' rwol tagħkom tal-Parlament Ewropew. Hawnhekk ukoll irridu nanalizzaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Jiena naħseb li xi ħaġa li tinkwetana ħafna hija u l-fatt li l kondizjonijiet tax-xogħol qed isiru għar. U dan għandu impatt fuq nies li qegħdin jgħixu fuq tħul minimu. Ħafna nies għandhom xogħlijiet prekarji u ma jfisser li m'għandhomx benefiċċji tal-qatt u kol iridu kol e, jużaw l-iskemi ta' dħul minimu. Dan ifisser li pagi baxxi ħafna u din il-politika kollha ta' attivazzjoni fejn inti tipprova ssib xogħlijiet u tuża assistenza soċjali dan kollu jfisser li tħul qed jonqos u n-nies ma jistgħux leħqu mal-ħajja. U dawn l-iskemi mhux necessarjament joħorġuk mill-faqar, Allura għanna bżon ta' kwalità ta' impjiegi biex l-iskemi ta' tħul minimu ikollhom rwol effettiv. Hemm ukoll xi tip ta' negattività fir-rigward tal-assistenza soċjali. ċertu nies li jieħdu l-assistenza soċjali qishom jiġu meqjusin bħala kriminali. U li inti ma tistax tħallas biżejja tal-child care tiegħek jew ikella għal kera tad-dar tiegħek it-tilef messaċċa likom huwa allura li intom għandkom tilqaw il-rapport li ser tirċivu fuq il-kwalità tal-impjegi. L-istrateġija tal-2020 fl-istrateġija tal-2020 dan ma kienx wieħed mill-lanijiet ewlenin. Jiena rajt li kien hemm konsens li rridu nikrew iktar xalijiet. Pero minkejja kollox dan ma jinsabx fil-dokument u nispera jiena li fl ħar tal-Kunsill Ewropew dan di punt jiġi indirizzat. l ħar punt dwar ugwaljanza. Nirringrazzja li Signor Figueredo jiena naqbel ħafna maħħa irridu naraw ċertu gruppi fis soċjetà li ma jiġix affettwati bl-istess mod. In-nisa, per eżempju, aħna rajna ħafna nisa weħidhom ma' ulidhom jgħixu fil-faqar. Inti ma tistax tkampa fis soċjetà mingħajr ma jkollok żewġ pagi wieħed paga waħda mhijiex biżejjed, iġifieri persuna li qiegħda weħda ma' wlieda ma tistax laħaq mal-ħajja. Dawn huwa kwistjonijiet li jridu nikkonsidrawhom għaliex in-nies qegħdin jiddivorzjaw hemm ħafna kwistjonijiet, eċetera. Irridu naħsbu għal direttiva, tridu taħsbu għal direttiva, direttiva kontra diskriminazzjoni fuq il-pay gaps, dawn affarijiet jaħdmu ħafna. In-nies jirrealizzaw meta nkun qed nitkellmu dwar dawn it-tip ta' strumenti. Grazzi ħafna ta l attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Issa nibdew id-dibattitu ġenerali. Nadi il-kelma lis sinjura Lin. Grazzi ħafna nixtieq nilqa' lil kulħadd hawnhekk. Jien ħdimt ma' ħafna minnkom fuq din il-kwistjoni għal ħafna żmien u dejjem nibqgħu niddiskutu għal ħafna żmien dawn ir-realtiet soċjali diskutejni għom l-ura fl-2007 din kwestjoni kienet għaddit mill-Parlament Ewropew hemmhekk kien tlabt għal tul minimu diċenti. Però jisna għandna ma wasalniex. Aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn tul minimu u paga minima. Naf li matul is-snin ħafna nies ħawdu dawn iż-żewġ punti. U ma kienu qed jitkellmu dwar tul diċenti u kol paga minima, pero dawn huma żewġ affarijiet totalment differenti. Firgward ta' netwerk tal-faqar. Inti konta titkellem dwar metodu miftuħ ta' koordinazzjoni bħala l-aħjar mod il-qoddim il-rappreżentanti tal-negozji kienu qed jgħidu li jridu iktar koordinazzjoni dwar dan jina nixtieq nkun naf iktar minn għandkom fej tasbu il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni falla biex niksbu it-ħul minimu nistaw nikzbu xi ħaġa oħra issa permezz tiegħu. Jien naħseb li ma ntilifx kollox fir-rigward tas qasam soċjali, però naħseb li dan ma wassalx għal dak li kellu iwassal għal riżultat li kellu jatina. Urrid naraw kif dan jista' jiġi imtejjeb. Aħna nibbaw ners u lejn direttiva qafas mux qed nitkellmu dwar kull pajjiż irid ikun l-istess kull situazzjoni tapplika għal kull pajjiż fil-fatt mhux hekk u naqbel miegħek, però iva qed nersqu lejn din id-direzzjoni. Dejjem jekk ma ngħidux lill-istati membri inti titħallas dan idħul minimu bil-fors. Irid ikun hemm xi tip ta' framework u kollha jaħdmu flimkien f'dan ir-rigward. Inti semmejt ukoll id-direttiva kontra diskriminazzjoni din issa weħlet fil-Kunsill. Jiena nixtieq inkun naf minn għandkom kollha jekk aħna nippreżentaw xi tip ta' direttiva qafas fil-futur dwar it tul minimu kemm taħsbu li ser nieħdu appoġġ mill-Ministri tal-Kunsill għal dan. Ser teħel fil-Kunsill bħal direttiva kontra diskriminazzjoni u jidher li din issa ser tibqa' hemmhekk ġol-Kunsill għal ħafna żmien U anka jekk aħna nipruvaw li konna direttiva għafas u naraw li fl-imkien ma din ukoll ikonna metodu miftuħ ta' koordinazzjoni u xi ħaġa oħra biex bekk aħna mhux sempliciment inkunu qegħdin nistennew li l-Kunsill sa ma jibda jaħdem jimxi iktar il qudiem Nirringrazzjakom ħafna uh, tax-xogħol tagħkom kom għamiltu fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna is-sur Kofferati u s-sur Higgins. Is-sur Kofferati l-ewwel kjoġbok. Grazie President. Grazie President. Il-kummenti tal-kollega Figueredo huma interessanti ħafna u jistimalaw il-ħsieb. U nistgħu però nagħmlu pass lura. U ma ninsewx li is suġġett li qed nitkuttu bħalissa huwa suġġett li ilu xiftit jeżisti u bla dubju eh, sar għarf dawn l-aħħar eh, sentejn U peress li qoddimna m'għandniex soluzzjonijiet eh, eh, fi żmien qasir, eh, mħabba fil-diffikultajiet li inħolqu bil-krizi fil-pajzi kollha, forsi nistaw naħa tal-metodu nafaċaw it-suġġett billi nikkonsidraw l-emerġenza u nikkonsidraw l-interventi strutturali li se jkollhom jgħixu fl-istess qafas, però f'ċerti fi żmien għal ċertu żmien e, e, b'mod separat. M'hemmx għalfej e, nirrepeti hekk ma nirkuprawx u hekk ma jkunx hemm żvilupp li wassal għall-onja il-problemi tal-problemi soċjali mhux se jkunu faċli li wieħed iġestihom ħabba riżorsi u mħabba anki fil-fatt li il-bżonnijiet tan-nies se jidħlu f'konflitt ma' xulxin. Il-priorità saluta hija illi l-istrateġija 2020 tipprova ta' faċċa, ċoħe li tipprova tmexxi l-ekonomiji tal-Europa u l-ekonomija tal-Unjoni kollha bil-ħeffa u b'riżultati iktar koerenti u iktar tajbin minn dawk li eh, sissa wasalna għalihom. Mara minn hekk imbagħad irridu naraw eh, minn huma settur ta' popolazzjoni li aħna ridu nitkellmu magħhom. Għax l-ewwel ħaġa eh, dak li se jikber mħabba l-krizi għax qed tikber eh, l-qada u t-tini problema hija il-fatt li m'hemmx biżejjed xogħol. Innix li jistiqu jaħdmu m'għandhomx xogħol u dawn normalment jiġu eh, mejuna waqt li joħorġu mill-attività ta' xogħol u jidħlu fil-settur tal-qada u għandhom ftit strumenti meta mhumiex fil-xogħol. Fil U naturalment allura salarju minimu, mux tħul minimu, jista jisir bħala emerġenza l-istrument ewlini biex eh, eh, biex jiddefendu dawn in-nies li huma l-iktar esposti. Iż-żgħażagħ li qatt ma kellhom xogħol u jixtiequ jkollhom xogħol u xi li eh, li kellhom xogħol u tilfuh. Fil-passat aħna għamilna investimenti fuq dawk li għajdu l-ammortizzatori soċjali, e, ġifiri sussidji għajnuna, pero ħatmu għet jaħseb fuq il-kondizjoni materjali tal-persuni meta ma jkunux edin jaħdmu. Mela, inħossina li l-ewel għan għandu jkun illi l-emerġenza għanda taħti li l-kulħat l-istess strument u għanna nħedġu l-istati kolla biex jużaw l-istess strument illi għanda effettività strutturali dum fi żmien, però eh, eh, illum li tal persuni, eh, il-numru tal persuni affettuati dejjem qed jikberu, ma tip ieħor, grupp ieħor ta' persuni. U dawk li fi soċjoloġija ngħidulu il-xogħol f'qir. Fil-ġenerazzjoni tiegħi il-fqir kien persuna li mandu xogħol, imma llum mhux hekk, illum hemm persuni li jaħdmu Eh, liktar minn daw ma nisa, pero mix-xogħol tagħhom ma jistawx jaqelaw bizzejt flus flus biex joħorġu minn situazzjoni ta' faqar. Allora, eh, il-sujġet ta' xogħol f'qir huwa diffiċli l wieħed jaffaċa, għax skont l-istatistika, il-ħaddim jew ħaddiema mara eh, f'qir u f'qira ġej minn kondizzjonijiet illi kienu diġà foqra inizjalment Jina nħoss li dan ċirku jista jista jinkiser biss billi namlu ħafna uh, eh, namlu ħafna investimenti u ħafna riċerka. Umbat il-problema tal-anzjani. ħafna drabi eh, eh, l-anzjani jisiru foqra għax jibqa' waħedhom u m'għandhomx tħul tal-familja u huma qegħdin f'sitwazzjoni ta' assistenza. Meta nħarsu nejn il meta nitkellmu fuq il-welfare rridu niftakru anki e, fil-kwalità tal-welfare. Dan għu importanti ħafna. jinn naħseb li hemm ħafna anzjani illi għalihom l-aħjar mod forsi anki l-unika hija li jkun hemm stat soċjali e, b'servizzi li jkunu xirqa u jkunu eh, ġusti uh, għal livell ta' ħajja ta' dawn il-persuna anzjani. Merci, Madame la Présidente. Um... Grazie, Signor President, fil-qosar ħafna. Jiena ma nafx eżattament uh, x'tip ta' organizzazzjonijiet uh, ta' negozji torganizza l-Ewropa, però naf li fl-Ewropa kollha hemm negozju hemm kwistjoni kbira ta' um, tul minimu garantit. U għawnek edin issaqsu dwar livelli minimi li strata siħa tal-ħaddima uh, qed jikolla tgħix palissa preżentament minħabba l-kriżi internazzjonali tal-kapitalizmu. U l-argument għawlini huwa li l-pagi minimi għandhom jifqu għal kollox Ek kienu edin jgħidu ġewwa l-Irlanda minn ċertu kumpaniji u koll edin jgħidu li il-paga minima għanda tiqaf kollox irridu jwaffqu il-benefiċċji soċjali u hekk ukoll iwaffqu il-paga minima. U kif ukoll il-benefiċċji tal-pensjonijiet fl-istess ħin Fl-Unjoni Ewropea il-hedge funds qed jikrejaw u jiġu permessi jiġu permessi jikrejaw kajos ġewwa l-Greċja, per eżempju, u l-gvern tal-Greċja diġa' qed jafas lil foqra u lil ħaddiema ġewwa l-Greċja. Din ir-realtà ġewwa l-Ewropa. Dinja il-kwistjoni, Sinjura President, issa dwar il-pensjonijiet. Ovvjament, wara li itkunilek taħdem ħajtek kollha. L-idea ta' pensjoni deċenti u il-ħaddima e, jistaw jif u jaħdmu meta jixtiqu feta radonevoli din għandha tkun xi ħaġa fundamentali. Però fl-Ewropa din l-idea e, fundamentali wkoll qiegħda tiġi mwafqa minn daw il-kumpaniji l-kbar ukoll. U l-età ta', ta, ta meta persuna tirtira fl-Irlanda per eżempju riġiet il-għawasa għal 68. Din hija realtà ġewwa l-Ewropa bħalissa fl-Unjoni Ewropea intom tafu l-organizzazzjonijiet ta' trade unions li TUC per eżempju qed jagħmlu appelli lil parlament u lil kummissjoni wkoll u jiena jidhirli li l-Parlament u l-Konsil u dawn il-korpi neoliberali ħafna edin għandhom jidġildu għal ħaddima u għal persuni faqra biex din il xejra għal din lejn il-prekarjetà u t-naqis tal-standards tal-għajxin jifqu għal dejjem. Grazzi. Grazzi ħafna Sor Higgins. Għaw xaħat jħor jishtiq jitkellem? Jidher li le, minuta li l-kulħadd. Kull wieħed biex tkun tistgħu talqu dan l-ewwel stadju tal-abbozzar tar-rapport ta' Sinjura Figueiredo u nagħtu ċans ukoll li Sinjura Figueiredo fl-aħħar biex talaq id-dibattitu. Is-Sur Lordel. <laughs> Grazzi ħafna. Nassigura li s-sur Higgins li jena minix liberali ħafna, jena nkwetat ħafna dwar il-kwalità tal-impjegi. Hemm xi ħaġa oħra li tħassibni ukoll is-sinjura bil-qeda ħdejja għalita ukoll u jiena kont konxi ta' dan it-tnaqqis tal-kontributi biex inkunu nistgħu nikrew iktar xogħlijiet. Din qatt ma waslet għal xogħlijiet ġodda dan biss kellu effetti negattivi u kienem u kol effett iħor. Tifiri, inqas taxxi minħabba jkunem inqas kontributi ta' sigurta soċjali u għallura inqas rizorsi biex ikollna tul minimu. Pero aħna għatma tkellimna dwar tul minimu, iżda dwar tul diċenti. Irrid noqogħdu attenti għax jisna se noqogħdu nieħdu flus minnaħa biex ikollna bizzeja għal xi ħaġa oħra. Aħna għandna bżonn ta' riżorsi ġodda, għandna bżonn ta' mezzi oħrajn kif għamilna bil-banek u bis-settur finanzjarju. Jiena għandi opinjoni soda dwar din il-kwistjoni għandi kien semmejt. Grazzi ħafna. Il-komment li ġi indirizzat lil Business Europe jien nixtieq nikkjerifika li Business Europe tirrappreżenta 14 il-federazzjoni membru eh, b'34 kumpanija nirrappreżentaw 20 miljun uh, eh, SME kif ukoll kumpanija kbar u fuq livell Ewropew aħna mhux qed nippruvaw innaqsu l-idea ta' tħul minimu. Le, aħna qed nitolbu li jkun hemm bilanċ bejn Eh, l-insostnu il-finanzi pubbliċi u ħadżel il-Kamra ma jitħat li l-finanzi pubbliċi fl-Istati membri huma kritiċi fl-Ewropa u kol niprovdu sistemi eh, soċjali tajbin, anka ta' pensjonijiet. Għalina u importanti ħafna U kol daġi enfasizzat fil-protezzjoni soċjali, fil-rapport ta' protezzjoni e inklużjoni soċjali din is-sena li dan għandu jkun u kol dwar il-fat li ndaħlu n-nies l-ura fis-suq tax-xogħol impoġġu iktar flus biex inkunu nistgħu inħallsu għan dawk in-nies li mhux qegħdin fis-suq tax-xogħol. Apparti minn hekk, intu kol semmejt, intom ukoll semmejtu il-metodi miftuħa ta' koordinazzjoni kif diġà qed, jiena nemmen li dan huwa istrument tajjeb ħafna fi skambju ta' eh, esperjenza bej l-istati membri zda wkoll naqblu li dan il-metodu għandu jiġi msaħħa. Jien m'għandix risposta maġika dwar kif dan għandu jsir, iżda ovvjament aħna lesti li nasbu dwar dan iktar fid detalli x'nemmnu li dan huwa l-aħjar mod ta' kif nimxu l qoddim Grazzi. Is-Sur Ferrell, grazzi ħafna, na ma namnux l-onsi falla, ma kienx tajja bizzejet, pero kiseb xaħġa u zam dibattiti bħal per eżempju inklużjoni attiva, eccetera. Ma kienx b'saħħitha bizzejet għaliex tilfet il-momentum politiku fil- fil- l-agenda tal-Lisbona riveduta. Il-mira issa li hemm fl-agenda tal-2020 kif proposta tista' tagħti iktar viżibilità u iktar momentum politiku. Il-kwistjoni hija li aħna rridu nibnu iktar appoġġ u momentum għal direttiva AFAS fuq tul minimu hawnhekk dan irridu naraw bħala eh, riżultat ehm, outcome eh, fil-gwart tal-tnaqis fl-eskużjoni soċjali u fil-faqar. Hemm il-kwistjoni wkoll dwar ir-riżorsi ta' kif ser nagħmlu dan kollu. Rid naraw żewġ naħat l-infiq fuq il-protezzjoni soċjali tmur direttament lura lejn ekonomija u għallura din għandek tqis, din għandek isa bħala investiment u mhux eh, nefqa kbira u wkoll din għandha tkun xirqa tajba bizzejed biex n-nis ikun jistaw jiexu b'mod din dinjutux. Din miex kwestjoni ta' bilanċ, nejda ħana tuk ftit biex nżomu bilanċ, le, jrid ikollok flus eh, ammont xira tajjeb biex ikunu nistgħu nsibu bilanċ tajjeb. Aħna rridu nsibu Eh, il-fondi bizzejet biex ikunu nistaw namlu dawn il-sistemi jaħdmu. Is-senjura di poppa. Iva, dwar dawn iż-tlet żewġ kwistjonijiet. Tkabbir l-ewwel u mbagħad il-bqija. Le, ma naqbilx ma dan jiena. Jiena naħseb li issa indunajna li f'dan is-settur kien hemm tkabbir però dan ma naqqas il-faqar u diskriminazzjoni. F'ċertu stadju aħna rridu eh, nxamru l-krim u nibdew naħdmu. Aħna rridu tul minimu rridu naħdmu fuq minkejja il-kriżi li ninsabu fiha. It-tieni punt, id-direttiva nifissa, aħna rridu nirrealizzaw li 24 pajis minn 27 pajis għandhom xaġa simili għal tul minimu. Tlet pajizi mandom xejn. Jew inkella xaġa uh, eh, sempliċi ħafna l-Bulgarija, l-Greċja u l-Italja, pero dawn huma tlet eċċezzjonijiet. Pero naħseb li mbagħad hemm konsens hawnhekk. It-tielet punt irridu naħdmu dwar kif ser imbijaw din l-idea ta' tħul minimu. Eh, tħul minimu għal dawk li m'għandhom xogħol, appoċ ġifiri f'rigward ta' eh, appoċ finanzjarju għatajja biex inti per eżempju tikseb iktar taħriċ, nitkalmu dwar fessi sigurtà, mobilità, per eżempju tista' tmur post ieħor biex issib xogħol u dan jgħid il-konsum ukoll timinawx dan il-fattur. F'ċertu setturi tal-popolazzjoni qed jagħtu l-flus dawn jafu li dawn il-fles din jintefqu u dan ma jsirx kapital u dan ikun qed jgħin iktar lill-ekonomija. Importanti ħafna nieħdu dan in konsiderazzjoni. Skużawni li tinkun ftit ħarxa u qed naqas il-ħin tal- Nħin biex titkellem, però il-ħin huwa limitat ħafna. Is-Sinjura Figueiredo, se ngħaddilek il-kelma, però qabel nagħmel dan nixtieq ngħidlek li din hija kwistjoni importanti ħafna mhux biss ħabba l-kriżi iżda għal raġunijiet oħrajn. Hemm ukoll ġlida politika minħabba dan il rapport għaliex xnaf l-istrateġija tal-2020 fiha ħames għanijiet u waħda minn dawn hija tnaqqis tal-faqar. Hija biżejja din din hija diskussjoni li kellhom mal-Kummissarju. Issa għandna analizzaw il-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-Ekofin. Dan sar il-bira, se naqralkom dan bl-Ingliż. Euh, euh, rujġet l euh, l'objectif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 jaggravaw u l-ekofin ħadan l-approċ nixtieq ngħid li il-Ministri tal-Affarijiet Soċjali ma ġewx konsultati dan il-fatt huwa inkwetanti ħafna. Jiena naħseb li dan ir-rapport għandi jieħu dan il-fatturi in konsiderazzjoni. Jiena sejna Delma biex tkun tista' tagħlaq kjoġbok. Obrigada, tem tento dar razão, signore Presidente. Nós vamos ter Grazzi, għandek raġun fil-fat. Aħna rridu nitlu f'ġlida politika li mhux se tkun faċli, se tkun għandha tkun deċiżiva u ħafna persuni minn dawn li hawnhekk eh, ħadmu miegħi eh, għaxar tim ilu meta provajna ndaħlu fit-strategija tal-Lisbona anki din id-dimensjoni. U u għapropju fi program inizjali li marnex innix eh, ninkludu dak li ridna u rajna li proposta kienet insuffiċenti u insomma da fajt kolla li għadna dak iż-żmien intkom kolla ruħ. U riżultat huwa illi għanna l-istess problemi u dimna Bla dubju, il-riżultat ta' ċerti lezzjonijiet u naturalment jiena u koll niħu l-opportunità biex nisħaq fuq il-bżon illi l-organizzazzjonijiet għandu ikollom iktar kontatti mal-Parlamentu mal komissjoni organizzazzjonijiet illi mumiex ikkonsidrati mill kunsil Infatti konferma hija l-konklużjoni tal-Ekofin tal bira Aħna qegħdin qudiem fil-ġlieda diffiċli ħafna. U rridu nirringrazzjaw għall-elementi kollha li batulna u anki nitolbukom anki bil-miktub u nittamaw li konna konsens anki fuq kwistjonijiet komplikati ħafna. U kif tafi, kif tafu, għax mux bizzejiet il-wieħed juża klim sbieħ, hemm li l-politika mmexxuha kem fil-kwistjonijiet eh, ekonomiċi kif ukoll monetari. L-azzjoni tal-Konsillu għan negativ ħafna fuq da. Jekk aħna insistu fuq lan illi innaqsu id-dejn sar 2013 bla dubju ma' nisten naqsu il-livelli ta' faqar u evidenti. E, e, u għet rritajt li sostenibilità tal-finanzi pubbliki huwa importanti ħafna, però ħaġa aktar importanti hija s-sostenibilità tal-soċjetà, s-sostenibilità tal-persuni. Ma nistawx naċċettaw illi inkomplu inħallu, nipermettu illi il-faqar jitkompla. U aħna fuq dan rridu nibnu il-rapport. Se jkunem okkazjoni toħra biex nid-dibattitu, pero dina hija li ħaġa importanti, sostenibilità tas soċjetà hija ħafna aktar importanti mis sostenibilità tal-kontabilità pubblika. Aħna qed infittxu punti ta' konsensi li ma jeskludux la, la ħaġa waħda u laqqas l-oħra. Grazzi, grazzi għal rapporter, issa għabbażi ta' dan la bozz ta' rapport, bla dubju jkonna ċans namlu skambju oħra, ka skambju oħra ta' opinjonijiet fil-27 ta' april u bat najdilkom meta jiskadu il-emendi. Il-punt 19 responsabilità tal-kumpaniju ta soċjali fil-ftejim eh, tal-kummerċ internazjonali. Dan u eh, opinjoni għal komitat inta opinjoni formali entkom tafu eh, kif jimxu l-affarijiet fil-ħajjem, limitazzjonijiet għal dastant tinkwetaw xie kiena u kol eh, taħt il-forma ta' emendina inżit il-lista għal komitat tagħna eh, responsabilità soċjali tal-intraprizi essenzjali għax hija propju eh, l-istrument l-iktar effettiv tal-intraprizi meta jridu jesportaw il-konċett ewlini li fuq u jibbaza il-modell soċjali u dana jrid jibbaża fuq id-dialogu soċjali tal-partit kollha interessati u jrid jiżviluppa ruħu se jkun hemm dibattitu naturalment għaliex bejn il-partijiet interessati irridu naraw jekk dan il-konċett ta' responsabilità soċjali tal-intrapriżi jista' jisir vinkolu legali jew obbligu legali. Hemm obbligu internazjonali li, per, li permetti li naħdmu kontra il-xol il, mux dikjarat, il-frodi fiskali, permettilna u konnamlu verifika u naraw l-intraprizi tana meta jaħdmu fil-pajizi baranin iġibu ruħom b'mod responsabli u jirrispettaw il-liġi li jridu jirrispettaw fuq livell Ewropew. Niqafaw u <clears throat> Meta mbagħad nistudjaw u r rapport orim inkunu nistaw ukoll eh, naraw kif dan il-kunċett jista' jidħol fil-direttivi tal-impjek. Unkunu nistaw norbtu rap, nistaw, nistaw noħolqu rabta bejn il-komitat inta u l-istrateġija ta' rkupru ekonomiku tagħna. Ta Dawn huma l-ewwel proposti minnaħti għaj. Niftaħ id-dibattitu nista' nagħti l-mikrofonu uh, għal-liberali, fisem il-liberali, l-onorevoli Bikstrum. Signora Bikstrum, grazzi President. Dina jarwal darba li għet nitkellem f'dan il-komitat, pero se nitkellem bl-Izvedis għal kienkom tridu tisimaw bl-Svedis, ek ma tridu tisimaw bl-Svedis, ilbsu e, il-headphones. Nishtini ringrazja il-rapport tal proġett eh, interessanti ħafna, responsabilità soċjali importanti fi soċieta kolla, għal individwi għal intraprizi u għal kulħat eh, Bżon pero niftakru naħseb li ma nistawx aħna noħorġu liġijiet fuq responsabilità soċjali, kif ukoll ma nistawx eh, neħu eh, eh, ħaġa diffiċli ħafna li wieħed jaħdem f'dan il-kumitat għax kulħadd jitkellem madwari u qegħdin jiddistrawni. Grazzi. U ħaġa diffiċli meta xi ehdejk et, et, et, et jitkellmu et jamlu konverzazzjoni. Ma neda problema inti testa tamel il-konverzazzjoni tiegħek però mhux issa wara. Mela, il-kwistjoni ta' responsabilità tal-intrapriżi jistaw jissaħħu bekk il-kompetitività, però kif ma nistawx nirrinunċaw għal din l-idea ma nistawx aħna namlu liġijiet fuq dan is-suġġett, ma nistawx namlu reazzjonijiet diffiċli u natu pis kbir l-intrapriż. L-Unjoni Ewropea m'għandix eh, tagħmel liġijiet fuq responsabilità soċjali għal daqstant il-raba eh, punt tal-proġett eh, jinkwetani li qed jitlob li dawn il-miżuri għandhom jiġu għandhom jidħlu fuq livell leġislattiv u tinkwetani anki l-fatt li l-Kommissjoni ħadd tieħu deċiżjonijiet vinkolanti, dispożizzjonijiet vinkolanti għall-intrapriżi Ewropej. Illi jistaw ikunu eh, attivi direttament u indirettament fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Urridu naraw kif jistgħu l-influenzaw il-libertà ta' skambju f'dawn il-pajizi, għal-daqstant ma nistawx għanna eh, nobligaw l-intraprizi li imorru l em l-obbligazzjoni li jem eh, fil-liġi tal-pajizi singoli. Jena nappoġġa dan il-xol, naturalment, u importanti għal kulħat responsabilità soċjali, imma il-libertà tal-iskambju, trasparenza għandhom ikunu importanti u ma nistawx, ma mandomx iġu strumenti ta' protezzjoni, protezzjonistiċi, e, kelmu fuqom anki persuni oħrajn. E, anki diskussjoniet fil-pajizi membri tana u fjom etinat li dan jista jiskoraġġa l-investimenti fil-pajizi l-iktar foqra għax mhuwiex possibbli li jkun hemm kondizzjonijiet eh, mija 100% għal daqsan tridu sibu ekwilibrju bilanċ bejn eh, dawn il-konflitti eh, u l-anijiet u rridu mm, ninkludu dan il-punt. Grazzi, President. Grazie. Jena Grazie tal-ewwel intervenzjoni tiegħek għax tal-kumitat tagħna. Issa nati il-kelma mill tal-komitat. L-ewwel ħawitum ba' serkas. Grazzi ħafna, President. <laughs> Jena naf li senniħu xiftit mill-ħin ta' kelma fis sessjoni li jmiss. Jena nirringrazzjak. Jena ktibt rapporti għaj fuq CSR u jena eh, interessat ħafna biex nappoġġa dan qed iprova tagħmel. Irridu niftakru li dan din hija opinjoni fuq il-responsabilità kommerċjali. Jiena nappoġġa dak li inti għad fuq l-approċċ tal-stakeholders fil-paragrafu 5 dan huwa rifless iktar fl-opinjoni tiegħi fil-premessa A għax din hija attività tal-kumpaniji biss. Jiena mm, toġobni definizjoni ta' eh, responsabilità soċjali tal-kumpaniji. Umbat eh, fuq il-premessa ċi forsi forsi għaj problema ta' ta' ta' traduzzjoni e ta' lingwa għonek għaw miktub help human rights ma distax wieħed jgħin id-drittijiet umani jista' jirrispettom. Eh, fuq l-emendi irridu nagħtu iktar enfasi fuq kustjonijiet tal-kummerċ, jiena entuzjast ħana fuq il-guidelines tal-OECD fuq il-intrapriżi internazjonali li inkludu anki l-standards, allora u importanti nħorġu dan u naħseb li għandhom kunu inklużi fil-ftejim tal-kummerċali għandhom ikunu parti mill-assistenza li nagħtu l kumpanniji fuq dak li għandu xaqsam ma' faċilitajiet u inħoss illi għanna narfu illi dawn il-lini gwida ta' OECD e l-pajizi Ewropej biex jikontribwixu għal biex jissaħħu l-livell internazjonali. Naturalment huwa eh, ħaġa tajba illi eh, l-Unjoni Ewropea tagħmel promozzjoni kommerċjali għal eh, kumpaniji tagħna rridu niżguraw li għandu jkollna standards fuq id-dritti tal-bniedem fuq l-ambjent dawn huma affarijiet importanti. Jiena nħares quddiem li nikkopera miegħek u nifraħlek fuq ix-xogħol eh, tiegħek fuq dan il- suġġett. Sur ċerkas. Jiena tlabt nitkellem għax smajt eh, min jgħid li ma nistax nagħmlu leġiżlazzjoni fuq l-idejat. Però rridu noqogħdu attenti għax fuq ċerti ideat nistgħu nagħmlu l-liġijiet pereżempju rispett ta' drittijiet tal bnidem Għal stant jiena qed li namel proposta ta' amenda fuq ir-rapport biex najdu illi l-intraprizi għandhom jirrispettaw il-konvenzjoni internazjonali, specialment eh, dawk tal-ILO, irridu ninkluduhom f'dan il-konċett ta' responsabilità soċjali tal-intraprizi u dan huwa ħaġa eh, iktar xi ħaġa valur miżjud biex jagħtu dal-valur miżjud tal-intraprizi u jiena eh, qed nitkellem mhux illi għandhom kunu obbligatori, forsi ma għandu ikunem klassifika li ti permettina nevalwaw eh, eh, eh, il-parteċipazzjoni tal-intraprizi fi soċjetà. Koferati, grazzi President, jirna sepp li xoll li di setamel u xoll interessanti ħafna, specialment fuq il ponti li diġa jidir li huwa diskussjoni bejnietna, sessa responsabilità soċjali kienet għazla libera, indipendenti tal-intraprizi, u ma jitkelmu biss fuq il-kredibilità tagħhom. Jiena naħseb minna ħal-oħra li huwa propju obbligu, u meħtieġ li nintroduċu l-obbligi. Il-reputazzjoni mhix biżejt, ħana rajna fis-snin, fis-snin intraprizi li kienu qegħdin jagħtu testi importanti u sbieħ fuq responsabilità eh, soċjali tagħhom u fl-istess ħin kienu qegħdin iniġsu eh, l-libħra tal- ta' tramontana għax kienu għedin jifinanzjaw eh, eh, bastimenti minn zejt eh, u l-pajizi eh, kienu għedin ġibuħom tajje, pero nħoss li u importanti li aħna nintroduċu vinkoli u standard li għandhom jiġu rispettati, un bat dawn jistaw ndiskutuhom kolla, pero ma nistawx nħallu eh, li responsabilità soċjali tiġi accettata sempliciment fidejn il- il-mekkanizmi aħna rajna għawnek. Kem zon nifissaw standard minimi u anki bil-parteċipazzjoni tal-stakeholders naraw li muma il-forum il li eh, għandhom eh, ikunu vinkolanti għal enterprizi. Grazie. E signora Bird. Għandek zewġ minuti. Grazzi, President, fu l Kommissjoni Ewropea. Jina mid-DG eh, impigi xtaqt mm, nitkellem fuq il-punti fil-proposti u nishtiq nitlob kjarifika. Definizjoni ta' responsabilità soċjali tajt li dinija definita integrazzjoni aħna nixtiequ nżidu il-kelma volontarja. Aħna diġa tkellimna fuq il-lejla dan il-punt. Il-punt D, mbagħad tagħkom, tkellimtu fuq eh, xogħol mhux dikjaratu l-evażjoni fiskali. Aħna nħossu li dawn huma affarijiet illegali eh, u għandhom ikunu affaċati. Għal daqstant CSR miex kwistjoni E, mish problema f'dan il-kas. Mbatt il-punt tlieta se jessar għandu jaffaċċa e, dawn il-kwistjoni ġodda e, l-inklużjoni soċjali u ħanna nimmaġinaw l-dan ifisser barra mill-Unjoni Ewropea, għax naturalment fl-Unjoni Ewropea dawn e, il-kwistjonijiet fil-maġġoranza diġa qed jiġu affaċċati mill-naħa ta' CSR. Il-punt erba qed titkellmu fuq il- Eh, konferma leġislativa ta' dawn il-miżuri. Il-Komissjoni manda l-ebda proposta leġislazzjoni bħalissa u d-dima. Il-punt sitta, il-Works Councils il-rol kostruttiv fil-laħjar prassi ta' CSR, Iva, bla dubju, il-European Works Council kien involut fil-laħjar prassi, però mux da biss illi jgħatu laħjar prassi CSR. Eh, skont l-informazzjoni tana hemm ħafna CSR illi e, isir aparti minn dawn il-Works Councils. Il-punt seba illi noħorġu regoli iktar vinkolanti għal kumpaniji illi jaħdmu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jew fuq għal sotto għal kontratturi illi jaħdmu f'dawn il-postijiet. E, fil-fatt il-Komissjoni e, ta' faċċa ftejmitko kommerċali bejn stati membri. E, illi hawnhekk norbtu un obbligaw dawn hija ħaġa ma tantx ħaġa e, serja u anki li noħorġu lego regolamenti vinkolanti aħna għadna maħniex fil pozizjoni li namlu xaħġa fu il-leġislazzjoni. Grazzi. Grazzi. Jena senati li l-nifsi zewċ minuti biex nirrispondi l net nistanajt li dinija opinjoni fuq kwistjonijiet kommerċali u mux eh, affarijiet li jġru fl-Unjoni Ewropea. Pero il-kumpaniji multinazzjonali li għandhom sedi fl-Unjoni Ewropea kif huma jistaw jaħdmu bl-aħjar mod barra mill-Unjoni Ewropea u ħafna drabi l-imġiba tagħhom miex tajba. Fuq il-kwistjoni ta' xol mux dikjaratu l evazjoni fiskali fl-Unjoni Ewropea naturalment hemm regoli li japplikaw meta dawn il-pajjiżi mbagħad um, jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea l-implementazzjoni ta' CSR huwa kunċett validu, però għandi ħafna nies li jiġu fl-uffiċċju tiegħi u jgħidu li x'jagħmlu l-kumpaniji meta jagħmlu estrazzjoni minerarja e fċerti pajjiżi jew meta jagħmlu xogħol ta' produzzjoni mingħajr ma jirrispettaw eh, regoli li nixtiequ nimponu hawnhekk. U l-dibattitu internazzjonali eh, kollu se nibdew niddiskutuh dan bil-rapport ta' Surħawit eh, fil-profil estern aħna nħossu li huwa importanti ħafna illi nisħu fuq kwistjonijiet standards soċjali u ambientali Għaldaqstan taħna ma nistawx nistennew illi oħrajn jaċċettaw il-konċetti tani kumbat il-kumpaniji tana ma japplikawx il-prinċipi fil-azzjoni barra mill-attività tagħhom barra mill-Unjoni Ewropea. E, Iva kien hemm jgħid iva CSR u iva leġislazzjoni, aħna diġà kellna eh, diskussjonijiet fil-komitat admin u u nittama li kun nista' nkompri dibattitu sissa CSR eh, kien argument partikolari, xi ħaġa biex eh, iżid il-reputazzjoni ta' ċerta kumpanija kif qalis sul-kofferati meta nħalsu fuq eh, eh, il-Berma u ma fuq ħafna flus fuq eh, brochures biex jajdu kemm huma jirrispettaw drittijiet tal bnidem Manka jek iridu jkunu koerenti fuq livell Ewropew u naħseb li huwa dmir tagħna bħala leġislaturi jrid ikonna dibattitu fuq is-CSR minnaħa waħda u minnaħa l-oħra fuq il-governanza tal-kumpanniji minnaħa l-oħra u ħal oħra meta niġu għal governance aħna ma nistawx namlu progress eh, sakemm ma ma namlux leġislazzjoni vinkolanti. Nixtieq inżid xi ħaġa fuq eh, jekk aħna fil-kummerċant aħna qed nitkellmu bejn kontratti interstatali. Imma aħna rridu nħarsu koll l-standards ta' kontabilità dawn jistgħu jippermettu li kumpaniji konsolidaw l-profitti tagħhom jew il-fatturat eh, tagħhom eh, fil-sede tagħhom u bekk jevitaw eh, taxxi fil-bażi fejn sfruttaw ir-risorsi naturali ta' pajjiż li qed jiżviluppa. Għalda, stanti dispieċini li kelli naġġel hawnhekk f'dawn argumenti eh, b'dan l-istil eh, telegrammatiku. Eh, inkunu nerġaw najdu għom dal-affarijiet meta namlu dibattitu fuq l-emendi. l eskadenza tal emendi huwa l-offsinar fi 26 ta' Marzu u mbagħad id-dibattitu se jkun fi 27 ta' April xar wara u l-vot se jsir fi 28 Mela, dan wasanna fuq l-aħħar punt fuq l-agenda u naddu għassur Richard Howard il huwa il-rapporter biex jiprezenta il-rapport tiegħu fuq id-dritti tal-bniedem l-standards ambientali u soċjali fil-ftejm eh, internazzjonali. internazjonali. Kien hemm ġa proposti 34 emenda. Jena ċerti li jinti dinna jgħidinna, tgħidilna sadwar dwar se tkun id-destin tagħna rapporter fidejk. Mussa naqra rapport nħares bislejni lejn il-ħin nifokka fuq l-emenda, l-emendi. Nishtiq kofi ma nisma minn min qed jipproponi wkoll emendi biex nipprovaw uftajim. mill limitu tal-klim li huwa daqsik diffiċli. imma nipprovajna nipprovajt nabbozza l-kwat inkludi l-emendi kollha u l-ftemiet ta' kulħadd. U provajt namel ab talibot li musta jibiddel il-politika, l-linja ta' politika prinċipali. Speċjalment kwistjonijiet ta' fetwa l-Irlanda, Portugal, Slovenja, ċettira, ġbjaw numma l-istrattivi. So, nispera musa jkollu bżonni persodikom wis għonek. L-unika għajt li naħseb illi jista forsi iktar jxaqleb bejn il-politika jemen 25 li iktar jgħati detta dwar kif l-elementi għandhom jopera u l ma l-elementi jitkellem waħdu ma ovvjament jekant għandkom jistaqsi tajduli. Tweġiba inizjali l proposta imma nkunu nistimaw nisma minn għandhom ukoll. Dak li qal Sur Katmarina lest li nikkonsidra l-emenda tiegħu b'rabtu mal-compulsion e mi kienieċ il-xewqa tiegħi oriġinali kien hemm xi ambigwità fil-fatt hawnhekk kien din l-iskambju inizjali ta' perspettivi fuq dan il-punt ma parti l tijaw jista jaraw kol tijaj 24 ċifiri nittama li forsi kullu nistaw nsibu xie tip ta' bili. Na pjuttos dizappuntat emendi tijaw 5, 15, 29 u 32 fejn konna 22 fejn konna nipruvaw mm, <clears throat> nipruvaw nsibu kompromess. Ma stax nifhem xirti jgħid biha eżattament hemm. U fuq emenda 29 din huwa l-punt dwar li nispettaw il-liġi lokali nazzjonali ġifiri ma nafx esattament xi din it-tensjoni tiegħu hemmhekk u wkoll fil-punt ta' WTO jekk il-pożizzjoni hija meġ diskrezzjoni ta' dan is-standards WTO li tidher li kienet il-pożizzjoni tiegħu kienet tkun diffiċli li nikkompromettu ma' nsobba. Ehm, jina nappoġġa dak li jgħidu għabjaw fuq il-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropej imma ma nafx jekk dan huwa l-post li nisolvu għal il-problema. Ma jidux illi jaħseb li jiena kontra dak li jaħsebu imma provajna nżomma l-opinjoni għal dak li huwa fil mandata din l-opinjoni. Fuq id-decent work eh, u fuq l-emenda ta' Sinjora Harkin li nimoderaw il-lingwaġġ fuq il-ksur jew violazzjonijiet u fuq referenza għat trattat Lisbona tajjeb wisq. Nista' naċċettaw ma sebx li Sulmanija hawnhekk imma tagħmel emenda interessanti fuq il-xogħol sfruttar tat tfal u e, naħseb li tajjeb li nikkonsidrawx interessanti. Grazzi tassew. Grazzi tal-li fil-qosor, Sinjura Harkin. Grazzi I Grazzi. Eh, grazzi ta' taħet l-emendi, speċjalment emenda 25. Din eh, verament tlaħama u eh, ħafna drabi l-lingwaċi nużaw hija waħda iktar ambizzjuża u iktar vaga u iktar din inerxi lek eh, iktar iżomma fis-sot u għalek nina kontenta li jinti tappoġġa xi emendi minn speċjalment dik fuq eh, nispera reġjuni ta' eh, l-Amerika Latina hija paragrafu 5. Jiena m'iniex ċerta ma nixtieq tgħidilna nafti dwar l-emenda tiegħi f'paragrafu 6 mhijiex xi ħaġa li kulħadd jaqbel magħha imma jekk intom tistgħu titoda għatajn iktar il-qoddim, naħseb li ħafna l-emendi nista nappoġġhom u nappoġġa xi wħud xi ftit mill-emendi smol partikolari 32 u 29 u minix ċert eh, eżattament eh, l-għaliex għana dawn l-emendi u għalek nishti illi s-sur kastri forsi kjetawek biex jispiega ftit xirrit jgħid bija. Għax mina ma nistax tifhem. Grazzi, Sur Higgin. Grazzi, fil-qosor. Naħseb il-kustjoni tal-Kolombja nistaw nħalluha lissa <coughs> diġà dibattajna fuq u punt irrid nixxiq nagħmel għas-sur ħawet huwa li il-kustjoni tal-verif nisjek nistgħu niverifjaw niverifikaw jekk il- l-entitajiet involuti qegħdin fil-fatt jilħqu l-standards u l-impenji tagħhom li qed jgħidu li qed jagħmlu. U ħafna drabi qed nsiburu ħafna sitwazzjonijiet fejn għandek daw il-komunitajiet u ħaddiema fejn ġejjin pajjiżi illi eh, l-Unjoni Ewropea tagħmel il-kummerċ magħhom. U qed jagħmlu dawn allegazzjonijiet serji u qegħdin jappoġġawhom bil-informazzjoni tagħhom u l-evidenza tagħhom u l-provi tagħhom u dawn qegħdin jiġu mixħuda mill-kumpanija involuti. Ġifieri aħna rridu naraw min jista' jivverifika l-allegazzjonijiet. U eh, il-mod kif dan qed jiġi trattat paragrafu 8 bil-deċiżjonijiet indipendenti, esperti, ecc. rigward il-tilwim fuq problemi soċjali naħseb hija illi essenzjali li konna ċertu organizzazzjonijiet illi dawn edin jisfaw visma tal-problemi u ma edin kollom ħabtu ma dawn il-problemi u dawn ħaj kollom kunu involuti fil-ilmenti u fil-evaluazzjonijiet tal-da. Sinra, orem il-Komissjoni. Grazzi xie kommenti b'soq nerġan tenni dak li aħna deġa edna qabel brabta ma' dan l-opinjoni ta' bozzi li għan il-għaw l-involviment tal-Komitat Tampik u ħafna minn eh, tħassib li aħna għajjimna għadhom validi mort partikolar xieħut minn referenzi għal artikoli differenti fil-WTO u xie xi punti li jiena xtaqt għajjem. Femen di li għandhom xaqsmu paragrafu tlieta fejn nitkellmu dwar il-konsulta ta' soċjetà ċivili. Naħseb li ħjar li kieku jkollna referenza għal msiħba soċjali u mhux eh, stakeholders u partners soċjali u mhux li mhux inkludi trade unions biss imma eh, l-msiħba soċjali kollha inkluż minn ħaddem. Brabta ma' paragraf 5 dni qabel ħanerġa' ngħidha dinja opinjoni ġenerali fuq il-politika tal-kummerċ u ma naħsbux li ta' min jirreferi għal ċertu każijiet u ċertu pajjiżi speċifiċi dawn għandhom jiġu trattati mod speċifiċi skont il-merti tagħhom u fil-kontest speċifiku. Kena dibattitu hawnhekk u naf li forsi samin innaħuhom. Um, xi punti drabta ma' dak li għallu l-OECD u natura volontarja mekk il-kom diskussjoni jissa dwar il-responsabilità soċjali tal-kumpanniji u ritnejt fuq il-paragrafu 7 li preferu emenda 22 illi jitkellem dwar li niddu eh, in konsiderazzjoni dawn il-linji gwida, paragrafu 8 Mill-li nitkellmu fuq deċiżjonijiet ta' esperti dipendenti dawn huma f'din l-istati membri biex jagħmlu ma' rapporti jkunu aħjar bħala lingwaġġ. Sur kasra max qiegħed hawnhekk, sfortunatament bil ma jistax jitkellem dwar di 29 u 32 imma dawn jitkellmu dwar punti li ħaddu l-Kummissjoni qabel u ħadu nota li il-konformità mal dan standards ta' xogħol mhuwiex limitata l-mod erba' imma aħna nistennew li kunem konformita ma' standards madwar il-pajizi kollha u għalhekk aħna nixtiequ li naħu dak il-paragrafu u paragrafu 10 it-tifsira ta' sussidi fi WTO dan huwa marbut ma' definizzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' sussidi u m'hemmx punt illi nbidluh. Minn daw 30 missur man minn fuq child labor din hija kwestjoni importanti ferm u kif tafu l-Kummissjoni għadha kif uh, ħarġet eh, dokument eh, fuq dan il-punt u dan il-komitat se jkun dak l-ewlini biex jikkonsidra fil-parlament. U għalhekk nisuġġerixxi li forsi ta' min il-qisu dan il-punt partikolari fil-kontest ta' diskussjonijiet fuq il-dan. Grazzi. Grazie ħafna, rapporter. Sinjura Harkin saqsitni biex nara menda 17 mandiċ ta' problema b'dan dan dwar il gvernanza sostenibli sadwar l-Amerika Latina għadha kemm samat li l komissjoni tajt li ma jridux referenza l-ebda pajjiż u ma nistax nifhem għalfejn il komissjoni għanda għandha tagħmel hekk il-Parlament jiddependi jekk iridux nżididu xi pajjiż jew le, ma nasibx li din għandha xi għandha x'taqsam il-Kummissjoni nixtieq ngħid li Senior Harkin u l-Komissjoni li jiena abbazzajt bir-reqqa din l-opinjoni u ftehim ta' kummerċ tajbin użina ma' xi pajjiżi u għallura jiena Uh, eh, Dizappuntat li Sir Higgins mux qed jappoġġa tal-emenda, għaddam mux il-post li namlu dan. Issa fi rigward tal-impact assessment li semmit eh, Signora Harkin, L-impact assessment tal-Kommissjoni tagħna semma xi ġa hawnhekk fir-rigward tal-politika tal-kummerċ hija xi li ġiet injorata. Jiena nitlob li huma jneħħu din ir-referenza dak li ngħid lis-Sinjora kien huwa li jekk aħna forsi nistgħu nitkellmu wara il-laqa eh, dwar il- l-reġun tal-Amerika Latina. Jinirrit nkun eh, ċert ħafna dwar dan. Eh, Għall-istess raġunijiet li għalet il-Kommissjoni, jinirrit li nanalizza ktar dan il-pont biex forsi nsibu kompromess. Issa fil rigward ta' dak li għalis Sir Higgins, Jiena nappoġġa dwar dak li għal dwar il-verifika Eh, jiena naħseb li dawn l-emendi kif kol eh, tiegħi ukoll ma konsistenti ħafna jiena nispera li kun jista' joħroġ kompromess li aħna l-koll nkun nista' nappoġġaw aħna qegħdin fuq l-istess linja. Issa fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea Anka jekk kien hemm membru li għamel xemmen daw qasija tawek preżenti llum il-WTO miex il-Bibja jew il-Koran. U l-opinjoni tiegħi Eh, tanalizza l-interpretazzjoni ta' WTO u għatajab ħafna għal nies li kollha interpretazzjoni differenti u għatajab li intom per eżempju l-Kommissjoni Ewropea taqsam ma' interpretazzjoni partikolari, però għandkom ukoll tirrikonoxxu l-fatt li hemm nies oħrajn li eh, jistagun jinterpretaw għab b'mod differenti. Lokal dialogu, jina ma naħsibx il-Kommissjoni għandha tkun difensiva dwar dan. Jina naqbel dwar dak il-punt tal-imsieħba soċjali, però ma' Eh, ma fimx eżattament dwar dak il-punt li jriduna nżidu, forsi jistaw jriduna iktar tard. Nasab li l-Kommissjoni rikonoxxiet il-fatt eh, dwar l gwida tal-OECD u nasab kien hemm mek li eh, ma jinsabux fil-draft oriġinali. Issa fil rigward tal amenda ta' Sur Kessler li ma dwar referenza għal compliance ma' standards tal pg nazjonali u t-tneħħa kwalunkwe diskussjoni ta' labor standards fil WTO din hija xi ħaġa estrema ħafna, pożizzjoni estrema ħafna. U ma qalu li appoġġaw dan il-amendi 29 eh, u 32 imma mbagħad wara qalet fil-preżentazzjoni huma jaqblu magħha eh, eh, aderenza ma' standards ta' l-impjegi nazzjonali. Però mm, dan mhuwiex dak li tajt emenda 29. U importanti li nikonoxxu dan il-fatt, issa dwar emenda 32 u eh, punt ta' interpretazzjoni l-Kummissjoni ma tabel dwar dan il-lum, pero din ukoll tinkludi il-fatt li ikonna iktar konsistenza fil-standards tal impiegi fil-WTO. Ħafna nies jgħidu li WTO għandha tinaqas ma jgħajjellaw ikonna standards tal-impjegi eh, l-istess jiena ma naqbilx ma dan il-punt. Issa sar il-ħin u xiftit ta' kontroversja fl-aħħar tal-ġurnata mhux se nasar għal laqsad nirringrazzja l komissjoni li provditna din il-kontroversja. Grazzi ħafna l rapporter Grazzi. Ikolli najt li jina sorpriza xiftit li l-Komissjoni talbet li nitkellem waqt il-laqattana bħala espert u e, eh, Institut tal-Leġizlazzjoni. Iżda, meta l-kummissarji, l-kummissjoni tiġi hawnhekk, eh, Mana biex taqsam l-opinjonijiet tagħna fil-laqat tagħna anke jekk aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew maħniex mistednin fil-Kummissjoni. Naħseb li lan ta' dan l-iskambju huwa li nipprovdu esperjenza skambju ta' arfien biex naraw ekkux qed namlu xi minn interpretazzjoni jew tal-Kummissjoni jew inkella xi ħaġa legalment ħażina, però l-assessjar tar-rapporter u jo u tal-membri oħra tal-Parlament fir-rigward tal-kontribut ta' xi żvilupp tal-leġiżlazzjoni u pożizzjoni politika fil-Parlament, din hija l-ewwel darba li qatt etta fil-pożizzjoni tiegħi bħala President, Però naħseb li bħalak minn Lekfin u oħrajn jafu r-rwol ta' kummissjoni mhuwiex li għatti ġudizzju politiku jew assessjar politiku fuq l-assessjar politiku li taw l-MPs fuq ix-xogħol tagħhom stess. Daqstant nirringrazzjakom tal-li tajtuna ċertu għarfien fid-diskussjoni tagħna din hija importanti ħafna. Issa mhux ser nagħtikom il-kelma għax wasal il-ħin li nalqu, pero jina nkun kontenta li nintaqa' magħkom iktar tard. Aħna se nagħlqu x-xogħol tagħna. Ser nadattaw l-opinjoni tas-Sur Hawit ser nintaqgħu fi 28 ta'